Good morning, colleagues. Um... L-għodwa tajba, kollegi. Sanibdew il-lum fuq il-segwitu tal-attakki terroristi ta' Parigi fi 13 ta' novembru fil-prezenza tal-presidenza tal-Kunsill u fl-ħar laqa diġa kellna dibattitu piuttost eh, twil fuq il-atroċitajiet ta' Parigi u preparazzjoni tal kunsil tal-JHA straordinarju tal-20 novembru Jena kontent li dan il-rodu jista' jkollna debriefing mill-presidenza fuq um, dik il- fuq dak il-JHA u on nkunu nistgħu nkomplu dibattitu ma' Stur Kerkhope il-koordinatur tal-kontroterrorizmu li se jasal iktar tard. Tista' l-ewwel nagħti il-mikrofonu lil presidenza Lussemburgiża u mbagħad wara nagħti il-mikrofonu lis Sur Kerkhope biex itina aġġornament fuq il- fuq il-xogħol importanti li għaddej bħalissa fuq l-attakki u mbagħad fl-aħħar nagħti il-mikrofonu lill-Kummissjoni. E, konna mbagħad skambi ta' e, ta' opinjonijiet fil-laqat li ġejjin fuq il-terrorizmu, fuq il-kontroterrorizmu mal-Interpol u mal-Europol, ma mela nagħti il-mikrofonu l-ewwel is-sur Ubereken tal-Presidenza Lussemburgiża. Grazie ħafna, Sur President. Grazzi u koll tal-li tajtu din l-okkazjoni li l-presidenza biex eh, taħti daqatajn dwar xsar eh, fil-summit eh, straordinarju fil-konsil straordinarju tal-ġaj li sar. Qabel nibda l-għanet fuq suġġett propju nishtiq nejt xkien is-simbolu ta' dan il kunsilli li sar ġimgħa wara l-attakki terroristiċi ta' Pariġi. L-ewwel net eh, kien kunsill li jien biex nuru solidarjetà bħal Unjoni ma' Franza. Barra minn hekk eh, wara l-Unjoni tal-Unjoni eh, d dawlatti tas-sew tal-Wax Ixi u koll nisħaq li il-Konsil mux biss laqa l-Ministri tal-Intern imma u koll tal ġustizzja Naħseb li eh, kien messaċ ċar li redna naddu eh, li kemm dawk tal ġustizzja u kemm tal-Intern jikkooperaw eh, fl-imkien f'din il-ġlieda importanti kontra t-terrorizmu. Il-Kunsill adotta żewġ eh, settijiet ta' konklużjonijiet l-ewwel eh, fuq il-ġeda kontra terrorizmu. Eh, konklużjonijiet illi ksibnihom permezz ta' serje ta' miżuri illi jibdew mill-iktar livelli baxxi imma wkoll jifukaw fuq l-implementazzjoni ta' serja ta' punti fejn aħna rridu eh, nħabbirkun kunu minn fuq qudiem. Numru ta' punti li saħqu fuqhom eh, il-Ministru tagħna huma fosthom l-adozzjoni ta' direttiva kemm se jkun malajr għal PNR Ewropew. Matul il-lanċ eh, huma il-President tagħna saqint il-taqa' mal-President tal-grupp tagħkom u uh, għet mis-suġġetti eh, l-oħra importanti huma l-armi tan-nar, il-kontroll tal-armi tan-nar, partikolarment il-Ministru Franċiż qal li għandu ikun hemm standards eh, komuni eh, fuq kif dawn jiġu regolati u kien hemm azzjoni biex ikun hemm reviżjoni għal direttiva fuq l-armi tan-nar naħseb il-Kummissjoni ħatejt ukoll kemmtejn fuq dan is-suġġett eventwalment. Fuq it-tisħiħ tal-kontrolli fuq il-frontieri esterni. Il-Ministri ħadu l-impenn li eh, minn sa' marzu tal-2016 modernizzaw is-sistema ta' kontrolli tal-frontieri esterni, partikolarment fuq eh, il-rabtiet li jeżistu ma' databases eh, fostom anki dik ta' Interpol kien hemm impenn biex ikun hemm kontrolli ta' sigurtà sistematiċi għal flussi ta' nies deħlin fl-Unjoni flimkien mal-verifiki eh, ta' data li tiġa tinsab fi databases eh, tal-Istati Membri kif ukoll ta' Europol, ta' Interpol, skużawni. Imbagħad eh, il-Ministri tennew li jħossu li huwa meħtieġ Illi eh, fejn hemm bżonn ta' timijiet ta' intervenzjoni eh, rapida dawn iseħħu kien hemm ukoll talba li kummissjoni biex ikun hemm reviżjoni tal-kodiċi eh, Frontex biex ikun hemm kontrolli sistematiċi ta' dawk kollha li jidħlu jħorġu mill-Unjoni kien hemm is suġġett ukoll ta' skampi ta' informazzjoni, impenn minnħa tal-Ministri biex l-autoritajiet nazzjonali b'mod sistematiku fis-sis tnejn idaħlu dik id-dejta kollha brabta ma' daw kollha li huma eh, preżunti involuti f'attività terroristika. Ġara darba dawn ikunu diħlin jew ħirġin mill-Unjoni mbagħad il-Ministru ħadu l-impen illi kemm jista' jkun malajru b'mod sħiħ japplikaw l-akita prim. Il-Ministri faħru il-fatt li Europol ħa twaqqaf il-ċentru Ewropew kontra terrorizmu tagħha naħseb is-Sur Wainwright, id-direttur ta' Europol kellu ċans li jippreżenta dan kollu lilkom il-ġimgħa li għaddiet. Fuq kollox fuq dawn l-elementi li għadni Dal l-aħħar element, anzi partikolarment eh, tal-iskampi ta' informazzjoni, nisħaq li eh, kien hemm eh, vuċi waħda fis-sala dwar il-fatt li rridu nitfaw l-aċċent fuq l-istrumenti li diġa għandna. Aħna ħadna impenn biex diġa minn din il ġimgħa nhar il ġimgħa il-Ministri tagħna fil-fatt ħajkollhom ehm, dibattitu eh, serju fuq l-implementazzjoni ta' l-elementi differenti li għaw taħt l-aki brabta ma' dan is-suġġett ta' skampju ta' informazzjoni. Imbagħad eh, kien hemm eh, is-suġġett tal-finanzjar ta' terrorizmu semma kemm importanti ehm, ċelloli finanzjari biex nsejħu l-omek, semmew semmejt leġizlazzjoni biex kemm jista' jkun ehm, insaħħu eh, din l-attività, naħseb il-ministri tagħna ħajħabirku mhux ftit biex jagħmlu reviżjoni tal-qafas ehm, penali ġifieri dwar ehm, deċiżjoni qafas eh, fuq il-kremer ta' reati eh, terroristiċi hemm ukoll il il-leġislazzjoni fuq il-prevenzjoni ta' atti terroristiċi eh, minn ħatar kunsill tal-Ewropa illi ħasir ħidma dwar Imbagħad hemm ukoll l-ekris u il-fatt li nestenduha għal daw kollha li ġejjin minn pajjiżi terzi. Eventualment il-ministri eh, adottaw it-tieni serje ta' konklużjonijiet darba fuq radikalizzazzjoni. Nasib illi eh, anki eh, f'dak il-qasam sar xogħol importanti il kummissjoni fl-imkien mal presidenza organizzat kollokju fuq dan is-suġġett l-ura f'Ottubru u dak li kellna kien propju frott ta' dak il-kollokju. Kien hemm ħafna xogħol li sar permezz tal-rapport tas-Sinjura Dati u naħseb li f'dan il-qasam huwa importanti li nkomplu niġġieldu flimkien eh, anki jekk nafu li dan huwa qasam fejn huma essenzjalment l istat membri li jridu jerixxu li qed nitkellmu dwar pereżempju il-ġestjoni tal-ħabsijiet u jew nkella punti oħra illi jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istati membri. Imma xorta ma jfissirx illi ma jistax isir xogħol importanti fi skambju pereżempju tal-aħjar prassi, ta' finanzjament, ta' informazzjoni, ta' networks, ta' nies, ta' setu. Dan kollu biex propju nisfa fuq l-importanza tal-prevenzjoni fil-ġreda tagħna kontra terrorizmu. Dak kollox, eh, Sur President, dawn huma il-punti ewlenin tal-ħidma illi saret eh, mill-Ministri tal-Ġustizzja u l-Intern il-ġimma li għaddiet eh, wara l-attentati ta' Pariġi. Grazzi. Grazzi. Sur Berke, issa n-naddu għasur sur Kerkov biex jgħidinna fuq il-miżuri kontra terrorizmu wara l-attakki ta' Pariġi. Grazzi, President, eh, nsellem il-kulħat. Niprofa nitkellem fil-qosor għax il-presidenza tkellmu fuq il-miżuri fid-dettall eh, li tiħdu wara l-attakki ta' Pariġi u tkellem fuq xuħut mill-aspetti. Jena xe jitkellem mux fuq bis fuq il-avvenimenti recenti eh, reċenti mux bis Parigi man kif karakter aktar minn mit persuna eh, u xi bej bej xi mitej persuna din il-ġimma. Forsi hemm bidla fil-strateġija ta' Daesh qed jikkonċentraw iktar fuq il-bini tal kalifato u u mhux biex jattakaw il-membri tal-kollezzjoni. Din hija dan huwa sinjal ta' djufija forsi iva, naħseb hekk, huma qegħdin jippruvaw juru il-vittorja biex jattiraw eh, kombatenti ġodda biex ikollhom iktar flus ukoll u issa il-koalizjoni laqtet, pero mux bizzejiet għanda impatt fil-rakka Eh, u forsi eh, eh, bekk u ma provaw ifittxu suċċessi barra minn rakka, barra mill-pajis. Aħna għanna dimna tlet sfidi diffiċli. L-ewwel net li kollettivament il-Parlament, Kunsill u Kommissjoni jridu juru l-ċittadini li aħna kapaċi natu eh, niprovdu sikur, sikurta li ċittadini. Tini wahda hija li namlu l kull ma men possibli biex nżommu il-ċaqliħilis tal-persuni, ċoħe Schengen, il li għaw għed mill-ikbar kizbit tal-Unjoni Ewropea. U tilet, il eh, li namlu kull ma u possibli biex nevitaw eh, kull forma ta' rabta bejn terrorizmu u il migrazjoni li huwa tossika. Eh, u dana minn tagħna jitlob determinazzjoni, pragmatizmu u azzjoni. Għajridu eh, nagħmlu namlu azzjoni fil blok U għalek il-tlet istituzzjonijiet provaw jiksbu dan f'dawn il-xur. E tiftakru il-qafas, il-punta referenza eh, huwa stqarrija ta' 12 ta' frar tal- uh, Eh, ta' summit ta' wara l-attak ta' Charlie Hebdo. Uh, illi f'din l-istqarrija talabna biex naħdmu iktar fi tliet direzzjonijiet prinċipali l net illi natu risposta eh, klassika kontra terrorizmu li tkellem fuq għal-kollega u nishtiq nenfasizza xi alkuni aspetti il-xol ta' prevenzjoni li huwa soft umbat il-xol estern li namlu rabtiet mal-pajizi eh, ta' Turki barranin eh, terzi eh, l-Balkani tal-Punent u Turkija. L-ewwel għajn nitkellmu fuq il-resposta aggressiva. Biex najt sinċerita il-sentiment tiegħi kien li dejjem ngħid lilkom huwa li l-miżuri li stiet tieħdu fi frar kellhom jiġu implementati iktar malajr u biktar forza. E, kien hemm ħafna deċiżjonijiet li ttieħdu u fil-qalba hemm żewġ aspetti prinċipali. Il-Stati membri edin jimlew il-database li għal-pjattaforma li għanna diġa u għet jużaw għadin il-pjattaforma kem jistaw U naturalment it-tini kwistjoni hija jekk aħni iktar e-, effettivi biżejjed fil-frontieri e, esterni meta wieħed iħares lejn l-attakki ta' Pariġi wieħed jifhem illi e, dana maħniex. Mela fil-Kunsill nar il-ġimgħa li għaddiet u anki l-ġimgħa li ġejja se jkun hemm eżerċizzju ta' konfrontazzjoni mal-verità u biex nistaqsu verament jekk l-istati membri u miex qed jimlew il-database għandhom xil il-rabtiet għandhom xil passport readers biex jagħmluh da u l-iktar database rilevanti sissa li l-aħjar istrument eh, eh, ta' pulizija huwa il-SIS eh, U dan mhuwiex faċli eh, li wieħed eh, għall-implementazzjoni biex eh, nifmu l-istati membri kollha qegħdin jimlewa din il-database u qed nafsu biex l-awtoritajiet kollha jaqsmu din l-informazzjoni li għandhom fl-SIS. Sejrin fi triq tajba xi ħut mill-istati membri għamlu sforzi kbar biex biex jibatu Eh, jibatu l-informazzjoni skont l-artikolu 36 fuq il-sikurta tal-istati. U anki il-kwestjoni tal-intervol huwa importanti eh, meta jkun hemm eh, ċek ta' sikurtà wieħed irid jiċċekkja jekk passaport u ix fid-database tal- tal-dokumenti misruqa jew folots Eh, eh, u bekk jiridu jgħamlu, u ma jridu jgħamlu eh, riċerka sistematika. U t-tillet punt u għalli nikonvinċu il-partijiet kolla li jużaw l-Interpol u Europol bil-interfaċċa ECTC hija il-pjattaforma li nixtiequ niżviluppaw u nottimizzaw fil-futur għaliex dawn il-pjattaformi jistgħu jimmobilizzaw l-istrumenti importanti il-network ta' skambi ta' informazzjoni, il-sistema e ta' informazzjoni tal-Europol, il-punti fokali differenti, e, e, mux bis fuq il-vjaġġaturi, fuq il trafikar tal-bnedmir u tal-armi, u u TFTP, illi tibqa arma effettiva ħafna. il direttur tal-Europol għal illi taw li franċizi dawn l-istrumenti eh, ħafna eh, possibilitajiet biex jifmu minn fejn ġejjin persuni. Eh, em ħafna. Umbat hemm il-ċentru tal-ċellenza fuq l-internet. Irridu aħna noħol u ċentru ta' ċellenza u jiena fiduċu li dan iċ-ċentru mbagħad jibda jiġu ntużat iktar mill-Istati membri. Forsi żewġ elementi ulterjuri. Wieħed huwa inutili għax tkellimna fuq tant drabi li madux neċessarju ninsistu dejjem iktar biex ikonna penar effettiv u t-tini waħda hija sentenza mill-dikjerazzjoni tal-summit ta' frar li talbu l-servizzi ta' sikurezza illi intensifikaw l-kooperazzjoni. Dan huwa dak illi jagħmlu mhux biss minn frar u law, imma specialment din is-sena l-grupp li jaħdem anki barra mill-qafas tal-Unjoni Ewropea intensifika b'mod sinifikattiv l-iskambju ta' informazzjoni, eh, analiżi komuni u ħidma konġunta. Fuq il-frontiera esterna mbagħad eh, Raul għal ħafna, però jena nixtieq najt u jena nilqa din il-bidla jena qed nara li hemm titjib sinifikanti biex nġibu flimkien żewġ eh, sistemi li ma kienux qegħdin jaħdmu flimkien biżejjed. Aħna għanna dak li jena nsejjaħlu skizofrenija istituzzjonali għax nizvilupaw eh, il-border management tal-migrazzjoni għal 15 sena eh, l-azil fuq bazi legali fit fuq it-trattat fil-ewwel pilastru u l-merru tal-komunità, un-bat e, il-ġlieda kontra il-kriminalità fuq bazi legali kompletament differenti. U kien diffiċli ħafna li dawn iż-żewġ strumenti jaħdmu fl-imkien għax għandhom bazi legali kompletament differenti. U importanti li namlu ġestjoni tal-flus tal-migrazzjoni fl-istess jingħatu s-sikurtaru u niżguraw illi meta Frontex jiġbor id-data relativa Eh, eh, u jagħmlu briefing tal dawk li qed fjorbu l-azil għandhom u huma għandhom ħafna informazzjoni li jistgħu jgħinu eh, fil-ġlida kontra traffikar u l-kriminalità organizzata u terrorizmu. U dana qed jiġri ftit bil-mod bil-mod u l-ministri qed jitolbu lill europol l frontex jiskambjaw id-data mill-ewwel ta' jannar. Sakemm li DPS jagħtu dan il-ministri qablu illi jikollhom jibatu iktar eh, polizija mill-Europol fil-hotspots biex dawn il- eh, kontrolli ta' sikurtà jisiru iktar sistematiċi u ma' qablu, li dawk illi għandhom u dimom flussi ta' migranti gbar, jekun hemm bżonn il-nies ikollhom dawn l-istrumenti elettroniċi, passport readers u u affarijiet oħra u l-użu tar-rabid. U dan huwa importanti ħafna għax din hija bidla. E, u naturalment dan irridu nagħmluh baqgħet li nirrispettaw il-bażi legali, il-limiti li għandna ma rridux aħna e, nimxu kontra il-politika, ma nistawx aħna nbidlu l-azilu u l-kriminalità, u rridu nkunu kifat qabel iktar pragmatiċi. E, Tieni aspett kif qalu kol Raul b'mod eċċellenti fuq il-risposta tal-ġustizja il-Kommissjoni u l-kollega nimmaġna se jispjegaħda huwa li namru abbozz emenda għal qafas tal-ġida kontra terrorizmu biex inkunu nistgħu nimplementaw il-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-ġlus maquda 21 78. L-ewwel waħda hija l-evidenza digitali. Hija importanti li wieħed jgħid li nibatu dawn il-kriminali kollha fil-ħabs. Però hekk m'għandniex evidenza dana se jfalli, mhux se jkollna eh, kondanna. F'qafas tal-stat ta' dritt għandu jkollna evidenza ċara u solida. Dana mhux faċli għax aħna m'aħniex qed naħdmu mal-reġim ta' Assad fis-Sirja, allura L-unika possibilità li għanna hija li nisbru l-evidenza li għanna fuq l interġezzjoni l-emails. U dina miex ħaġa faċli għax ħafna minn din l-evidenza digitali edin mm, mizmuma fil stati Uniti u rridu namluħ qabel eh, qabel ma jgħaddu tmien xhur. Din hija beċa xogħol importanti illi il-presidenza attuali o anki il-presidenza li jmiss olandiza set kompli din il-ħidma. Din hija importanti ħafna, hija ħidma legali, tfisser li jkun hemm eh, diskussjoni mal-kumpaniji mal tal-internet imma anki mal-gvern tal-Amerika. U tini punt li semmejt, li semma Raul ukoll dan huwa punt importanti għal riabilitazzjoni, jiena nilqa il-konferenza organizzata mill-presidenza u il-Kommissarju eh, Ġorba mal-Ministru tal-Ġustizja għax għanna bżon aħna nħolqu programmi ta' reabilitazzjoni b'saħħithom u maħniex eh, avanzati f'dan il-qasam. Irridu nsibu alternativi għal ħabs u għal proċedimenti kriminali u rridu verament eh, nikostigaw il-dawk illi mumiex kondannati natu għaw il-possibilità li jarġaw l-ura l-ħajja normali. Irridu e, e, noħol u għanki program ta' deradikalizzazzjoni fil-ħabs, e, aħna irridu namlu kull ma nistaw biex dan isir. U bat dinja fuq l-ewwel aspett, u bat fuq it tini aspett fuq l-soft, nista' nitkellem fuq l-iżviluppi reċenti tal-Kommissjoni li trasformizzjoni fejn il-network ta' radikalizzazzjoni eh, titħol isir network 25 eh, miljon. Dan huwa storja ta' suċċess, iktar hemm stati membri terzi li qed jitolbuna iktar għajnuna u l-kollegi irrit waqqaf propju xewqa li insiru iktar attivi għax l-għonet irridu nappoġġaw l-istati membri u l-istess ħaġa nistgħu ngħidu fuq inizjattivi oħrajn ta' star kummissjoni ċoħe il-Syrian Strategic, Advi Strategic Communication Advisory Team illi ankija u storja ta' suċess illi enet talan as nofs l-istati membri ifasslu komunikazzjoni iktar strategika biex jamlu empowerment għal vuċi moderata fis soċjetà ċivili biex biex jġidu kontra Daesh u Al-Qaeda. Naf li l-Kommissjoni edha tappoġġa eh, eh, din l-attività. Umbat, forum mal kumpanija tal-internet nħallija fideja Olivier, imma il kommissarju Faramopoulos qed jorganizza minn għalija l-ħamis flaxija hemm laqa eh, tnedija tal-forum mal kumpanija tal-internet li huwa ta' importanza kritika biex jaqblu fuq Eh, rizultati konkreti eh, fuq kwistjonijiet ta' ta' tneħħija ta' websites illegali eh, biex jiddiskutu anki l-evidenza elettronika. Però ma affarijiet oħra xiridu nagħmlu kollek tiftakru l-istqarrija fi frar semmit anki il-triq biex biex nġildu bħal il-kultura, l-edukazzjoni, Eh, l-impiegi, il-ġrida indiretta kontra radikalizzazzjoni. Il-Komissjoni għara taħdem fuq dan eh, se jkunem eh, komunikazzjoni mill-Komissarju Navratic, nħoss li ta' importanza kbira, jiena favuri li noħol u bi proġett flagship, jiena għandi wahda illi għat tiġbaħ dak li għamel President Obama meta nida il-program Stevens l-idea li nużaw l-internet biex norbtu fl-imkien miljon Amerikani u miljon Arbin għal-edukazzjoni biex għal-sena eh, jew iktar ikollhom l-istess għallim jistaw jitkellmu bejnietom neħu ħafna stereotipi daw. U għalix ma nix namlu l-istess bazzazah ma tfal eh, u ma jużaw l-internet u danu forsi l-aħjar mod biex nużaw rehabilitazzjoni. Umbat, biex nala, il-ħidma esterna, il-Sinjura Mogherini eh, edin impenjati aħna anki biex insaħħu l-isħubija mal-pajiz tal-Mediterran, aħna ħdimna f'dawn ix-xhur ma' Tunizija, dan huwa approċċ ġdid irridu naħdmu fl-imkien il-Kummissjoni li jess u nixtiequ nimmobilizzaw il program ta' finanzjamenti biex nżidu l-kapacità ta' dawn il-pajjiżi biex biex jaffaċċaw l-isfidi li għandhom qudiemhom u jagħtu risposta bilanċata. U namlu l-istess ħaġa mal-Ġordan, mal-Turkija u mal-pajjiżi kollha fil-Mediterran, Marokko, eccetera. Aħna għandna attaċeż f'dawn seba minn dawn il-pajjiżi u nistennew li Ehm, eh, sikurtà tal-avjazzjoni anki din hija waħda mill-lezzjoni tal-metrojet, sikurtà tal-frontieri, e il kontrofinanzjament ta' terra u nixtiequ nkunu iktar integrati fil ġdida kontra terrorizmu. Skużawni li dom daqshekk. Grazzi Sur Kerkov. U issa eh, is-Sur Olivier Lux mill-Kummissjoni. Grazzi President. Jina mhux ta' nirrepeti l-affarijiet li semma eh, li semmew il-kollegi preċedenti Però nista' nagħti daqsxejn iktar dettalji fuq il-proposti li għamilna sissa u li se nagħmlu fil-futur fil-ġimatu u ġranet li ġejjin. Ġil semma il-ċentru ta' eccellenza eh, se jiġi espans da, se se nispanduh bil-staff permanenti u natu iktar flus u se jkollu anke iktar gruppi ta' ħidma, wieħed fuq l-edukazzjoni, wieħed fuq iż-żazah, il-familji, il-komunitajiet. il familji il komunitajiet il komunitajiet biex inkunu nistaw nafaċċaw aħjar l sfidi eh, fejn hemm sinjali ta' radikalizzazzjoni bikrija u anki nagħtu risposti eh, u kif qed jgħaddu il-ħabs mhux istruzzjoni ta' kollox. U il-forum IT se jiġi mniet il-ħamis kif għal ġil u l-ispiritu l-filosofija huwa li n-impenjaw ruħna fi dialogu strutturali mal industria biex ikonna l-appoċ taħħom u anki l-arfin taħħom u t teknologija taħħom fuq kif nista aħna nibnu kontro narrativ intelligenti. Kif nistgħu nibatu l-messaġġ natuh bi mezzi kredibbli ta' komunikazzjoni. E, bil ħaġa mal komunitajiet u, u, u, u permezz qed naraw li huma diġà impenjati abbastan biżejjed. U nixtiequ nitkellmu fuq azzjonijiet li nistgħu nagħmlu flimkien magħhom. Dan eh, eh, skat eh, li was Communication Advisor Group għaddejna mill-ewwel fażi la m'għandu xejn xi qasam mal-intelligenza u bl-infurzar dawn huma speċjalisti ta' komunikazzjoni Dawn huma biex ngħidu ex-spin doctors li jgħinu l-gvernijiet u l-operaturi lokali biex ifassru il-politika ta' komunikazzjoni tagħhom. Il-ġimgħa li għaddiet iddeċidejna ħaġa importanti fuq l-armi. U importanti li ngħidu li dawn l-armi, speċjalment il-machine guns u l-esplosivi, se jibqaw il-mod favorit ta' terroristi fl-Europa, għalix huwa faċli li wieħed jixtruhom u anki relativament faċli li operawhom meta wieħed is meta wieħed iqabbilhom mezzi oħrajn. U l-ġimgħa li għaddiet ipproponejna aħna għal din ir-raġuni eh, eh, regolament autonomu tal-Kummissjoni biex narmonizzaw l-standards ta' dawn il-mezzi. il mezzi Eh, eh, eh, l-istati membri ma japplikawx l-istess kriteri, l-istess standards. Jek weħet imur jishtri għant il-kollezzjonisti u jipprova jishtri arma uh antika u koll u għafat li li għet jirreattivom daw. U issa din nitolbu li stati membri applikaw l-istess standards tekniku biex jizguraw li la darba illi machine gun militari hija dizattivata, tibqa dizattivata għal dejjem u mux tiġi reattivata. U tini puntu għad direttiva illi eh, jerġa ħares skużawni għajt il-President, sissa l eżistenti kienet rigwarda biss kif wieħed jiproduċi bih u eh, u dana kien inkludi il-movement eh, ħilas tal-armi u dan kien jgħati ringwardaw l-sport, kien hemm dimensjoni ta' suq intern, issa rajna, eh, ħana issa introduċejna dimensjoni ta' sikurtà f'dan is-suq u meta toħroġ id-direttiva taraw, e, taraw għandkom, imma l-ideja li jkun hemm iktar kontrolli stretti, rigorużi u, u licenzi u permessi qabel ma wieħed ikun jista' jixtri armi. E, Il-magni il tal-militari se jkunu projbiti kompletament imma hemm xi ħut mill-Kalashnikovs e, mil u anki e, l-armi li użaw għal-kaċċa ħafna drabi huma aktar b'saħħithom, iktar qawwijin. E, ħafna minnhom, ħafna minn dawn l-armi jistaw jistaw jistaw jiġu mixtrija minn ħanut tal-isport, tal-kaċċa, tal u jistaw mbagħad jiġu e, e, attivati biex e, isiru iktar qawwijin. Għada il-Kummissjoni se toħroġ pjantazzjoni ġdida fuq il-armi u fuq l-esplosivi u se sibu fiha di miżuri kemm leġislativi kif mhux leġislativi biex jittrattaw l-istess kwistjoni biex ikonna traċċabilità ħjar, kontroll aħjar u anke hemm kwistjonijiet tal-black market jew anki żoni grizi. Eh, aħna meta nitkellmu fuq dan ifixlu fuq nitkellmu fuq l-antikità eh, jew kollezzjonisti u u f'dawn il-emfiri ta' kommerċali u hemm ċerti zoni grizi li nixtiequ naffaċċaw, irridu namlu proibizjoni tal-beħ tal-armi u specialment fuq l-internet u wieħed jista' jordinhom daw jista' jixtrihom, però wieħed mbagħad biex jirtirhom li timur personalment u juri l-permessi li wieħed għandu. U aħna rajna e, e, bl-investigazzjoni u rajna illi l-esplosiv li ġi użat eh, f'Pariġi kien mamul minn prekursuri faċilment eh, li jistaw jinstabu faċilment. U dana xifisser, jifisser li regolamenti tana fuq il-prekursuri li bdejna eh, f'Settembru tal-2014 għadu ma ġiex implementax fil-fat 11 il-Stat membru ma, ma, ma, ma implementawiex din. U aħna nishti u u din, din regolament, dan il-regolament suppost ġi eh, revizjonat għandu jiġi revizjonat fl-2017 suppost, pero sen sen nipruvaw nanticipaw daw biex damlu eh, kontrolli u proibizjoni ta' rigorużi biex n-zibdu anki sustanzi ġodda għall-lista klassifikata ta' dawn il-prekursuri. il wieħed jistra jistra anki minn dawn li bjaw l-affarijiet tal-ġonna, eh, jew anki eh, minn ħwienet ta' kosmetiċi naturalment kada kollox jimxi kif suppost, il-Kummissjoni ser tadotta leġislazzjoni ġdida illi mhux biss qed biddel il-deċizjoni għafas eżistenti biex jallenjaw ma' rizoluzzjoni tal-Kunsil ta' Sigurtà u tal-Kunsil tal-Europa, imma se nipprovaw in waslu għal direttiva waħda biex iġib flimkien la' ki kollu fuq dak li għandu xjaqsam mal-kriminalizzazzjoni eh, tal-reati terroristi. Fliġi waħda u se tibni naturalment fuq definizjonijiet eżistenti, aħna fl-2002 rajna eh, u batem fl-2008 li ġew modifikati u se inklużi anki eh, il-rafta mal-liġijiet ta' vjaġġi għal skopijiet ta' terrorizmu, taħriġ passif u vjaġġi għal skopji terroristiċi. U dina se tiġi eh, skont il-kodeċizjoni il-test taraw mena u titiħor il-komissjoni ħati preparaħada. Eh, aħna talbuna u koll biex naraw xiktar nistaw namlu fuq il-finanza ta' terrorizmu ġil semma TFTP u nistan konferma jeni l-TFTP fil-fat eh, miġjien u din jgħinu anki l-investigazzjonijiet attuali issa fi Franza, fil-Belġu, Porti oħra, u edha fil-fat eh, turi li affettiva. Pero da mux bizzejiet. bosta u bħalissa għedin noħorġu mappatura tal-istrumenti finanzjari kollha li jeżist, kemm dawk li għanna u dawk li manniex, u fejn nistaw naħdmu iktar. Hawnhekk jiena għet nireferi għal u dawn huma mistoqsijiet għanna forsi aħna nirriformaw il-kontrolli tal-kontanti. U din għat rigwarda nista' taxxa. Eh, għax għanna namlu fuq il-muniti eh, virtuali, nidnu għanna nikriminalizzaw forsi il-ħasil tal-flus. Eh, intkom tkellimtu f'Marzu li għadda fuq ir-raba eh, direttiva kontra il-ħasil ta' flus però fil-fatt il-ħasil ta' flus għadu qatt ma sar ma ġi konsidrat bħala reat kriminali, dana forsi għana namluħ jew le. U jekk għandix noħorġu anki proposta fuq l artiklu 75 tat-trattat illi huwa potenzjal biex namlu iflizar tal-assi la darba individuali u organizzazzjoni tiġi identifikata għanħalwa fidejn l-istati membri, hemm stati membri li għandhom sistema hemm sitta u seba biss u l-oħrajn m'għandhom xejn. Għal dastant eh, sakemm jaddu mill-proċedura normali ġudizzjarja, eh, il-flus eh, ikunu ġaħarbu u ma jkunx hemm iktar effettività Hemm kwistjonijiet tekniċi huwa sistema huwa diffiċli naħorġu b'sistema li jkun proporzjonali biex ma jekolux impatt fuq dawk li sistemi nazzjonali diġà għandhom is-sistemi u kompatibli ma' sistemi oħrajn. Et naraw li jen valur mizju temmek, pero e, e, talbuna biex namlu ma' patura biex nidentifikaw toro potenzjali għal ħidma futura. U biex naħla, il-Kommissjoni setta adotta jekk kollox jimxi skont kif kif aħna eh, għanna pjanijiet fil-15 ta' Deċembru 15 oħra eh, biex namlu eh, bidla mirata tal-SIS. U se naġlu u nbidlu l-proġett li u għam semmi ECRIS, European Criminal eh, Information System. Eh, Mux użat bizzejiet u għafu l-iskambju ta' records kriminali u kif intqal għal pajjiżi ta' għal ċittadini ta' pajizi terzi. Jekk ikun hemm xi ħadd li kundannat għal reat terroristiku u wieħed ma jafux din hija informazzjoni li wieħed qed jitlef eh, informazzjoni kritika u anki fuq l-iskambju ta' informazzjoni kif barra minn dak li għal ġil aħna se napprovaw deċiżjoni illi tobbliga l-autoritajiet tal infurzata liġi biex jagħmlu skambju ta' DNA marki ta' swaba u data ta' reġistrar. Dan mhuwiex qed jiġi użat. Jekk wieħed jikkonsidra dak li ġara wara Pariġi dawn it-tliet tipi ta' informazzjoni u l-informazzjoni fuq il-karozzi. Dawn kienu fil-fat kritiċi biex wieħed jista' jwaqqaf lill persuni milli ċaqalqu minn pajjiż għal ieħor. L-istrument jeżisti però mhux qed jiġi użat biżejjed. U din hija ħaġa oħra, u l-aħħar ħaġa li mhix l importanti għandna l-kwistjoni gravi aħna innotajna u smajtuni najt dan anki f'drabi oħra E, rajna li hemm fil-modus operandi taħħom ta' dawn il-gruppi terroristi. Xi snin ilu il-simboli tal-istat kienu, e, e, fil-mira tagħhom. Illum din jamlu soft soft targets, il-miri soft, il-tren, il il-persuni ċivili, eh, dawn huma kollha l-miri tagħhom, ma domx kontra. Eh, Fis-sajf li għadda eh, irċevew istruzzjonijiet mill-kapijiet tagħhom fis-Sirja fl-Irak u qalu jekk ma jistawx il-persuni jekk ma jistawx imorru fil-kalifat jistaw jistaw jiġġildu f'pajjiżhom u jistaw jagħmluh kif jistgħu, kif jistaw kif jirnexxilhom Eh, jużaw skiken, jużaw bombi, u din hija istruzzjoni li rċevew fid-dawn iċ-ċelluli kollha. U aħna qegħdin naħdmu intensament u ilna eh, qed naħdmu flimkien mal- eh, mal-autoritajiet ta' infurzar biex niskambjaw l-aħjar prassi fuq kif nistaw aħna natu sikurta ta' soft target avvenimenti, għamilna eh, anki verifiki fuq it-trenijiet u postijiet oħra, u dana eh, għadu għaddej bħalissa u s-noħorġ, għanna intenzjoni nħorġu manual eh, ta' ta', kif għandu wieħed iġibruħu risorsi u limitati, kif nistaw, l-idea hija kif nistaw nimmassimizzaw l efficienza tal-forzi tagħna mingħajr ma nżidu il-mezzi Mm, imma billi namlu e, e, namlu iktar effettiv il-protezzjoni tal-popolazzjoni. Grazie. Grazie ħafna, grazie jiret li tal-intom, jemtu numru ta' punt importanti, għanna lista sħiħata kelli ma' Iva Livien, semmejt id-deċizjoni ta' prum eh, li firma ta' l-ura fl-2005 Fu ehm, il-numru ta' reġistrazzjoni tal-karozzi data brabta ma' DNA, nafu iżda li hemm ħafna illi ma jimplementawx eh, dawn id-deċiżjonijiet, eh, hemm ħafna illi ma jtux segwitu għal din l-azzjoni kontra terrorizmu, ġifieri intom ukoll se taħdmu wkoll fuq dan li taraw li kun implementazzjoni fl-imkien ma l-ħruġ ta' leġislazzjoni ġdida. Din xaġa li intom ċertament ħad tkun taħdmu fuqha xaġa pożittiva, imma verament hemm problemi serji ta' implementazzjoni. U nasab hemm kollegi oħra li jixtiequ għajmu dan. Naddu mill-ewwel il-kelma li sinjura Holmajer. Grazzi ħafna, Sur President, Ziz kollegi l-ewwel net. Grazzi ħafna għal-kommenti ta' sew interessanti. Għandi numru ta' mistoqsijiet importanti x'namel. Ma naħseb eh, anke l-kollegi prova immiss magħhom wieħed wieħed law ngħid fuq l iskambi ta' informazzjoni bejn l-istati Dinija xi ħaġa li tassew ħassiri u hija xi ħaġa iktar ma nafx tal-parenza ġifiri, stati membri flimkien ma l-entitajiet ta' sigurta, ma l-servizzi segreti, ma l-polizija, din vera li memx sim ta' formazzjoni bejnietom, jew sempliciment kussjoni ta' jew kella hemm verament problemi, jew kella sempliciment sens ta' l-SFE. Xini il-problema? Jew kella per eżempju memx analizi tajba tal-problemi, rritin kun naf sew naqra l-ispont ta' dan kollu. Hemm min jgħid li ħafna drabi hemm problemi, ma qed nkunu nafu eżattament x'inhu huma dal-problemi l li xadna ma sibniex eżattament x'inhu huma l-vera problemi u jekk jeżistu allura dak li qed inti fuq eh, jura dek eh, jekk hemm dawk il-problemi li għattu intom allura ma nistax nifhem kif ħajkun hemm skambju automatiku ta' informazzjoni. Allura intom ma nafx forsi flimkien ma' Europol u oħrajn qed tippruvaw tindirizzaw din il-problema ta' skambju ta' informazzjoni. Jekk verament hemm problemi aħna rridu niġu formati ħalli fil-Parlament jista' jkollna diskussjoni kif suppost. Imbagħad eh, fuq il-kooperazzjoni ma' Tunizija u l-Ġordan u Turkija. Aħna kena l-komunikat tal-Komissjoni fuq eh, attivitajiet f'dawn il-pajjiżi biex jiġu kruzi fil-database. Xejn kun naf naqra x'għandkom f'moħħkom ehm, bħala koordinazzjoni u pereżempju problemi bħal dawk il qam reċentament ehm, fit-Turkija. Hemm ukoll eh, il-libertà tal-espressjoni. X'jiġri meta jkun hemm eh, per eżempju ksur eh, ta' drittijiet f'dimostrazzjoni, xaħat per eżempju eh, jirġem msawat f'demonstrazzjonijiet, u xirġu per eżempju f'kazijiet tili, u kella attakki terroristi. Xħaj jirġi inkluż, xħaj jirġi inkluż u xħat tkun qed tfisser f'termini reali din il-kooperazzjoni. Issa, fuq uh, eh, sustanzi uh, psikoattivi jew kella sostanzi eh, splussivi, prekursuri. Eh, Diġa tkellimna dwar dan eh, jekk aħna għandna id-dover ta' traċċar ta' ċertu sostanzi x'inhuma irdaw ir-regoli ġodda x'qed jitfgħu bħala pis addizzjonali fuqna. Grazzi, grazzi sur President, jien għandi ħafna kommenti ma ħan prova nifoka fuq eh, ftit punti. L-ewwel net eh, wara l-smajna, it-tlet kellima fimna illi hemm eh, ftejm komuni illi fatti li nindirizzaw dar problem fuq livell nazzjonali biss mir soluzzjoni u dan is-sema fl-aġenda ta' sigurta, imma Kulħadd irid jifhem illi l-isfidi llum il-ġurnata ma tant kbar li soluzzjonijiet nazzjonali mhumiex ħajkunu biżejjed. Jidher partikolarment dana kollu illi il-pajjiżiet jibqgħu jisħu fuq is-sovranta nazzjonali. Kudel kwestjoni jiena smajt eh, intervista mis-sur eh, Helmut Schmidt eh, tal-2012 illi tgħid illi fil-verità m'hemm xejn mm, bħal dan ġviri li kollok eh, del problema interessata fuq livell nazzjonali li eh, kollox suppost ikun fuq livell Ewropew jew internazzjonali u dan mhux biss fl-Ewropa, iżda sfortunatament qed naraw eh, li hemm problema inerenti fis-sistemi li mhux qed jikkoperaw flimkien. Allura kif nistgħu nikkoperaw flimkien? Għal-għodu ta' hemmhekk u dan mhux biss illum anke qabel imma ma nużawhomx. Allora nasab dik hija waħda mill-problemi ewlenin. U skużawni nasab eh, din tista' tkun problema anki għal PNR futur eh, ila jista' jkun li nispiċċaw b'29 sistema differenti jista' jkun ikun direttiva waħda imma mbagħad ikunna 29 sistemi differenti deċiżi skont l-awtoritajiet nazzjonali li jiddeċiedu għal rashom xi kriterji ħaj applikaw. U għalissa għadu mhuwiex ċar jekk l-iskambju ta' formazzjoni hija x'qed tkun waħda obbligatorja. Ġifieri ukoll xi ħaġa oħra li nżommu għajnejna fuqha. Imbagħad, fuq l-użu ta' għodda eżistenti, irridu naraw naqra kif nistgħu nużaw aħjar dak li per pereżempju s-sis għandna l-IP data, ġifieri l-APN data, ġifieri dik bl-ismijiet u bid-dettalji kollha tal-passiġġieri. U meta jiena nħares lejn dawn l-attakki kollha terroristiċi li saru fl-Ewropa, għala għala u daqshekk faċli biex wieħed jaqbad u jixtri arma tan-nar fl-Europa jew kull tip ta' arma l-ewwel net eh, tista' tixtrihom fi-stazzjonijiet tal-ferrovija u terroristi jafuh dan eh, per eżempju li li meta saqsewni eh, minn fejn jien ma naf imma dawn in-nies jafu ġifieri huma jagħmlu x-xogħol tagħhom allura naħseb illi imma kellna problema rridu nindirizzaw fuq il-kontroll tal-frontieri esterni. Din hija ħidma Ewropea qed titkellmu dwar il-kontrolli tal-frontieri mhux illi nalquhom għar-refuġjati, imma allura x'ifisser meta ngħidu li hija ħidma li rridu nindirizzaw fuq livell Ewropew. Sissa rajna li l-istati membri mumiex l-esti li jintafaw madwar il-mejda u jgħidu aħna natu eh, l-ħagġeġi elettroniċi natu flus biex il-frontieri esterni jirru kontrollati U naħseb ma nistawx nħallu fidejn eh, dawn li stati membri biss li għandhom ehm, frontieri esterna. Esterni, skużawni. U jena tassew mħazba li jemmin ma tax flus kif wiet l-UNHCR, per eżempju, għaset jgħatu bizziet flus eh, l-Fond Fiduċjarju Afrikana, eh, u tassew mħazba jekkux sej jekk eh, hemmx flus li ħajmorra Turkija oħrajn, ġifieri hemm xi ħaġa li qed issir fuq il-kontroll tal-frontieri jew xi ħaġa li timxi f'dik id-direzzjoni, ma nafx xus nibża lil fuq żona Schengen u l-kontroll ta' ċittadini Ewropej. Ikolli ngħid li jien għal darbohra mħasba, illa li għax mistoqsija tiegħi hija eh, tassew hija xi ħaġa meħtieġa Eh, jekk ma niżgurawx li l-odot l-oħra li d-ġalna mhux qed nużawhom tajjeb mela. L-istess fuq derakalizzazzjoni, prevenzjoni u il-kontrobilanċjar ta' messaġġi terroristiċi fis settur digitali fil-medja soċjali, dan ċertament, dan kollu huwa importanti ħafna. Nittama li naħdmu fuq dan, b'mod konsistenti eh, mhux biss issa li eh, ħadna kif għanna xofa bil-attakki terroristiċi imma illi nifqaw bil-ħidma tagħna mhux biss fuq punti ta' sigurta imma wkoll fuq aspetti preventivi biex naraw illi ċittadini kollha jħossuhom il-koll parti parti mill-Unjoni jħossuhom kondi. Issa, eh, Senjora Stephens. Sur Steve, Senjora Stephen, sejva għannom ta' Sur Kerko, jena nishtiq ngħid minnaħa li sijar illi fuq eh, il-miżuri ta' implementazzjoni. Eh, ċertament għandna bżonn iktar għodu ta' ta' tagħna, imma rridu naraw li dak li għandna jaħdem aħjar fosthom il priorita ta' si maħjar ta' informazzjoni barra minnek irrid konna eh, odot biex nġildu terrorizmu, partikolarment li nġildu radikalizzazzjoni feru. Inti eh, semmejt l rejjen imma li istati membri li jgħamlu ferm iktar. Aħna ħanaraw proposta għal TFTP Ewropew. Ija xi ħaġa li l-istati membri jixtiequha ħana nitkermu dwar li konna kontrolli iktar b'saħħithom fuq il-frontieri esterni, ma, ma nafx, issa għandna l-smart borders eh, package din il-proposta. Fux ħassarraf. Mbagħad għandhom ta' delegazzjoni NVA nixtieq inżid li l-Unjoni Ewropea jista' jkollha valur miżjud f'din il-ġeda kontra t-terrorizmu għaliex minħabba l-modus operandi transnazjonali ta' dawn in-nies li qed jikkommentu dawn ir-reati. Nafu eh, li wara eh, l-attakki ta' ċali jibdu, e nieħdu per esempio il-kas tal- mm, tal-PNR Ewropew, dan eh, ma' dan maddiex minħabba, jew nkella sabxkil minħabba l-President tal-Aldessur Sur eh, eh, Verhofstadt, eh, meta mbagħad kienu għali bida jakkuża l-pulizija u l-autoritajiet minħabba l-inkompetenza tagħhom dak li ġara. Allura nixtieq indur fuqkom, jekk ġobkom warbu dogmatizmu, warbu xenarji apokalittiċi fuq il-ħarsin ta' dejta u xnafjeni, iva, ċertament iridu bilanċ imma rridu b'mod disprat li nimxu il-qoddim dak li sewa rridu, Signora Wikstrom. Iva. Eh, skużawni. Iva, interessanti li nisimaw eh, il-kollegi ma nafx eh, kolla kolla blajtu il-barbed wire, il-breakfast. Jena nishtiq nitkellem um, dwar uh, proposta fuq uh, il-regolizzazzjoni tal-armi. Kif tafu jeżistu ħafna f'diversi pajjiżi, partikolarment f'pajjiżi f'Tramontana tramontana u fl-Iżvezja, pajjiżi eh, tafu, eh, jew forse ma tafux illi eh, dawn ħafna drabi huma messi għal regoli strettissimi mill-pulizija nista' ngħidilkom illi kien hemm ħafna mistoqsijiet, kien hemm ħafna kacċaturi ta' sew imħasba illi ir-regoli l-ġodda tal-Kummissjoni u problemi għalihom illa li għax huma fl-aħħar mill-aħħar sempliċement qed isegwu l-liġi, kisbu l-armi tagħhom mat legali u għetħossu iħossu illi ehm, fl-istess waqt l-ammont fenomenali ta' armi li qed b mod illegali f'pajjiżna mhix qed tiġi indirizzata. Ġifieri ħaj qed iħossuhom medda fil-waqt li mhux qed insolvu il-problema. Allura aħna nistgħu nsarħulhom moħħom illi ħajkonna proposta proporzjonali u effettiva u li tindirizza dawn l-armi illegali kollha fil-waqt li nħallu eh, lil dawn il-kaċċaturi eh, illi tamlu kollox kif suppost ikomplu għaddejjien bl-attività tagħhom bil-kalma kollha. Grazzi. U issa is-Senjura Sargentini. Minix daqshekk ta' fuq il-kaċċaturi. Eh? Grazzi, eh, Sur President. Jiena smajt il komissjon il-Konsil eh, u l specialista tagħna kontra terrorizmu fuq eh, li jitkellmu fuq il-kontroll fuq il-frontieri jgħidulna rridu niċċaraw min jidħol u joħroġ eh, imma jekk inħarsu lejn l-attakki terroristiċi f'dawn l-aħħar xahar snin fl-Ewropa. Kienu nies illi fil-fatt ġew radikalizzati u kibru f'pajjiżna ġifieri ma nafx meta meta l-ġenituri eh, ħaftu eh, bibietna jajdonna isma eh, it-tfal tiegħek jitilfuha l-aktar xej ħajtilqu lejn s sirja ġviri ma nafx, ma nafx xejjena, nixtieq nitkellem dwar dan il-flus li joħroġ l-outflux. Rridu naraw kif it-tfal tagħna kif inżomma milli siru estremisti jew morru ehm, postijiet eh, fejn jiġu radikalizzati, iva, ċertament, għet imorru għemmek jiġu l-ura u għet jamlu ħsara għawnek. Issa, fu eh, il-direttiva kontra ħasil ta' flus, jek minn s-sejra zbalġit publikata fl-olju jena rapporter, il-negozjajni jaxsa l-miliet, ta' sena li għadiet u ġie publikat eventualment fl-ulju. Tassew nixtieq li jitaddu l-iktar informazzjoni fuq xinu ma l-punti niesa u xirridu nagħmlu eh, <laughs> jekk li sa' membri jibdilhom biss eh, li eh, jimplementaw dan sal-2017. Ara, mela, minn hekk hemm parir xjentifiku illi fl-istati fl-istati tal-punent l-pajizi hemm ħafna hemm riskju ta' attakki għal dak li kien hemm fil 11 ta' Settembru. Allora, kif ħanamlu sens? Nafu li hemm ħafna eh, industri wkoll pereżempju nsemmi żejt li qed jagħmlu eh, kemm xa flus ġmielhom eh, minn dan it-traffikar illegali ta' żejt fejn dawn il-gruppi terroristiċi u mattivi ġveri rridu naraw li għandu segwitu eh, il-direttiva. Issa, fuq eh, l-aspet ta' polizija fuq livell Ewropew, eh, naħseb jiena il-problema hija illi il-koll il-laxkajna, mhux il-Polizija ta' Franza jew ta' pajjiżi jew ta' ma nafx fejn, aħna nitkellmu dwar ta' aħjar, dwar edukazzjoni aħjar. Ija, mhux qed ngħid mhux tajb imma tassew imma ħawda naħseb eh, hemm nies li jafu, li jafu x'inhu tajjeb imma ma jistaqsux il-mistaqsija, allura għalfejn ma minniex qabel. Hemm ukoll eh, il-network eh, kontra radikalizzazzjoni, iva vera, dan ilu fisseħ minn ottubru, ma minn jannar, kellu problemi l-għaliex, <laughs> iva, kelkom problema b'min tatu l-appalt, kien problema ta' flus, tassew kelli ngħid, dan huwa tassew tal-mistrija. Wara riga mbagħad d-dikerazzjoni ħafna niswedu ħafna affarijiet u ġara xejn. Mbagħad eh, il-messaġġ x'inhu? Jekk joġobkom. Ħaffu, ħafu fu eh, PNR Ewropew illa li jixtassew ħajkun effettiv biex eh, biex ehm, nindirizzaw dawn it-terroristi. Allora ejja l-ewwel inħarsu lejn iċ-ċittadini u nħarsu lejn l-outplugs l-ewwel. Grazzi ħafna. Issa. Is-Sinjura Intervelt. Grazzi, Sur President. L-ewwel qed eh, nixtieq inwieġeb eh, għal-kollega tiegħi u nixtieq ngħid illi Mem lebda aħna qed niddiskutu n-negozjaw fuq il-PNR jena t ninnegozja n num tal-alde u fil-fat ma napprezzax li daħħal il-politika bil-ġana għawnek stennejt li tal għastajt tgħid il-verità. Insomma, ejja nieqfu b'din il-gidba Ija, gidba li l-parlament qed jiblokka l-PNR. Full stop. Issa, bitweġiba għal l-introduzzjoni ta' 50 minuta ta' dawn it-tlet il-mistiedna. Ma nafx jena dejjem nħossni xi ftit eh, stramba l xaqat ma naf eżattament eh, min qed ikellim rek rejt għandna l-Presidenza tal-Lussemburgiza, Imma mbagħad is-Sur Dikerkov eh, qed jitkellem għan-nom tal-Kunsill għannom ta' min. Ma nafx dan il-proċess kollu għata sew stramba U jena tassew mbelħa bċertu dekjarazzjonijiet ta' sur Kerkov fil-medja illi b'mod impliċitu jakkuża l-Parlament għal blok ta' teħita deċiżjoni partikolarment fuq il-PNR. Jekk nitkellmu dwar difiża ta' demokrazija, ta' dritt u ta' drittijiet fundamentali, naħseb aħjar l-ewwel noqogħdu ftit attenti għad-demokrazija partikolarment dik parlamentari. Għandu ħafna mistoqsijiet. Nibda bil-PNR, l-għonet interessanti, n-nies jgħidu um, ġiblokkat jew nkella staġna il għaliex eh, il-parlament eh, konċernat b'ħafna kwistjoniet ta' privacy u dejt u ħarsien ta' data. Nixtieq nfakarkom però li dawn huma drittijiet fundamentali li tistgħu jsibuhom fil-Karta Drittijiet tal-Bniedem fit-Trattat u huma forzati b'mod legali, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq eh, xi ħaġa tal-ispissjati, le huma marbuta mal-libertà dal-espressjoni ma' dritt tal-ħajja u ma' ħafna drittijiet fundamentali oħra. Ġifieri jekk ma tiġobkomx bidlu trattati. Imbagħad eh, Jiena, jiena, is-sur, eh, jiena, il-grupp tiegħi jimmeċim mis-sur eh, Verhofstadt, u aħna dejjem għadna illi nadottaw ehm, regolament, mux direttiva, l lix direttiva, se tiġi adottata minn 28 sat membru l ħadu snin, truqat l-regolament jiġi implementat mill-ewel. ġviri Issa, mbagħad tirrux tgħidilna għalfejn ma ksibniex eh, maġġoranza, tirrux tgħidilna issa tartu eħna eh, għadnilkom biex ma naħdux din it-triq. Issa, mbagħad fuq il-Presidenza ma nafx, nistgħu tassew konna naqra trasparenza fuq fejn u rwiħom li s-sata membra għaliex eh, ta' sew mċajpra situazzjoni. U nafin il-Kunsill huwa maqsum fiħdanu fuq numru ta' kustanijiet, nafu li intom eh, suppost tkunu miftuħa. Tal-inqas jekk mhux lejna dini t tana eh, nittamaw li tkunu trasparenti. Issa fuq ehm, fajl eh, e UPNR għana xo nejdilkom illa ħadna mpen, ġviri jek joġobkom ija nżommu mal-impen tana. Unek xet nitolbu fl-axar mill-axar sim ta' informazzjoni obbligatorju, mux għed nitkellimu fuq kull tip ta' informazzjoni u il-PNR nifisa, le, sempliciment li ikonna rizultati ta' analizi ta' data ta' PNR, nasib jena din hija xi ħaġa ta' sew ċara. U jekk xi ħadd jistaqsejna li niffirmaw direttiva mm, għal PNR Ewropew, naqas ħaġa li ċittadini tagħna jistgħu jistennew hija li jkun hemm sib ta' informazzjoni bejn li sati membri. U naħseb sur dik jekk fi kontenti li għat li għat niprofaw nikkonvinċu servizzi ta' sigurtà, ma nafx, ma nafx, aħna inna nisimgħu għal 50 minuta, hemm ħafna mistoqsijiet, jekk joġbok eh, tini ċans għax ħafna. nixtieq eh, eh, narbot ma' dan il-punt li tikon fiġu serviti sigrieta naħseb dan dawn jaħdmu biflus biflus ta' ċittadini ta' ġifier importanti li n-nies ikunu jafu eh, fejn qed imorru flushom. Fuq il-fat ta' l-evalwazzjoni ta' toolkit li aħna tlabna erba snin ilu, il-toolkit xejn ma sar fuq, tassew inaċċettabli li labtu bina, kull darba, kull darba nsibu li l-mizuri li ġew maqbula mill-aħħar attak ma ġewx implementati, ma nafx naħseb eh, wasal iż-żmien li tibda tagħmlu xi ħaġa. Imbagħad l-aħħar mistoqsija jiena qrajt fil-gazzetti ma nafx inti eh, il-mentajt il-fatt li eh, tlet kelliema ħadu 50 minuta, sempliċement qed neżerċa ta' dritti għal kelma hawnhekk fis-sala. L-Istati Uniti għalu li ħaj ħajamlu ħajħarxu il il-sistema tal-viza tagħhom nafu li huma diġà għaddew il-lista tagħhom lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri. Allura nixtieq nkun naf eżattament l-Unjoni x'beħsibha tagħmel. Silvi. J'ai de, de vitt vite parce qu'il Iva, ħan prova nħaffa fela li xkenem diversi punti li tqajmu. Eh, mela, eh, Tajtun l-impressjoni li kien konsil produttiv, ma jien ma kellix l-istess eh, sentiment għaliex għasajt li kontu sejrin l-awlin imma bil-ebda konklużjoni konkreta ma insomma din i dan huwa sentiment insomma ħafna għalu li kienem ħafna proposti, proposti li ilhom hemmhekk fuq il-mejda u li ma tantx imxejna l-qudiem. Ħossu li qegħdin permanent, permanenti, pereżempju il-kwestjoni tal-armi jew nkella ta' trattat ta' prum, jew nkella ta' ħassil ta' flus, irveri huwa għafaxi li wieħed jitfa' l-ħtija fuq il-Parlament u tassew jgħid iva, ma qed jagħmlu xejn Imma saħar maħar irridu naraw li responsabilità hija maqsuma bejn l-istituzzjonijiet kollha. Eh, iva, nafu li hemm trattati oħra li eh, tħassru ehm, oħrajn li rridu nippruvaw narqu bil-ħarba sar tas sena. Naħseb eh, li din kussjoni bat ta' niskambu ta' informazzjoni, jena nishtaqna bil mal kollegi tijaj Eh, importanti illi l-iskambju nitfaħ fuq ta' udim, pero hemm żewġ problemi li xtaqt il-qajjem. Eh, ma tantx ħad gost niprova nagħmel ċensiment eh, ta' ta' nies, riżorsi u ta' dak kollu għal ġlieda kontra kriminalità kontra il-terrorizmu. jiena għanna xil nsib 14 l-elementi ta' risorsi ta' nies. Ma nafx, ma nafx ġanu simbol ta' efficienza, nixtieq li ta' sew nisma xantkom xie tejdu, forsi ma nafx li toħorġu bxi mm, fajl soħra ma. Imbata fuq nies li uħut minnom għandu għanna mandata arrest internazjonali eh, ma nafx eh, kif eh, <laughs> nistgħu naraw li samin minn dok kienu żgħar insegwhom imbagħad għall-ajbirek meta propju naslu fil-mument deċiżiv ma nexxinniex ikun hemm mm, ikun hemm skambju ta' formazzjoni, ma nafx kif l-iskambju ta' formazzjoni kummerċjali ħajjieħu preċedenza fuq dak ta' sigurtà u ta' pulizija. jmiss. For your presentation. Grazzi tal-preżentazzjonijiet tagħkom. Għandna bżonn politika ċara fl-Unjoni Ewropea kontra terrorizmu, imma fl-istess ħin aħna rrid ikollna għall-użu tagħna l odoċ neċessarji, speċjalment dawk ta' prevenzjoni bħal PNR u TFTP kif ġi diskrit taħjar fuq il-funzjoniet u rwol tal-Europol u għanna l-obbligi biex naqsmu bejniet ma l-informazzjoni fost istituzzjonijiet neċessarji free time b'mod automatiku bħala proċessar ta' data tista' tkun importanti biex naraw il-sitwazzjoni kif tkun taħt il-kundizzjoni legali m'hemm ħafna problemi fl-implementazzjoni ta' daw il-prinċipji l-ewwel. L-ewwel mistoqsija jekk stati membri verament ikunu lesti għal kooperazzjoni xprunata f'dak li għandu xaqsam ukoll mal-Frontex u modernizzar ta' sistema ta' informazzjoni Schengen is-siss, it-tieni, f'ħafna pajjiżi hemm klima għal preparazzjoni ta' leġizlazzjoni ta' qafas ta' leġizlazzjoni tagħhom stess għal kontra terrorizmu. Kif nistgħu nagħmlu dawk l-isforzi iżjed armonizzati u kollaborativi? It-tieni skont il-kelliem min u u xtib ta' istituzzjoni hija verament responsabbli bħala koordinatriċi għall-azzjonijiet Ewropej. U r-raba skont il-kellim eh, fuq l-antiterrorizmu aħna ma nix niġġieldu kontra l-internet u importanti biex nifmu u niġġieldu u nsibu ir-regoli li supposti nsibu u nibnu bilanċ bej id-drittijiet fundamentali ovvjament biex nsibu soluzzjoni biex namlu sigur tagħna ferm iżjed b'saħħitha. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss, is-Sur Devin Dallon, is-Sinjura għanitkellem nitkellem fil-qosor għax hemm numru ta' punti li diġà tqajmu mill-kollegi ta' qabli li tkellmu l-ewwel meta qed nitkellmu fuq l-implementazzjoni issa kena xi dokumenti għal preparazzjoni ta' dawn laqa u daw ġew abbozzat preparati f'Ottubru u kienu għabbażi tal-Kunsil ta' Frara allura da ħafna żmien għal ċerti ħidmiet imma nasib da' suġġettu interessanti ħafna speċjalment il-ħames kapitlu fuq il-miżuri għal prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni u jiena naħseb b'dinja xi ħaġa li hemm bżonn naħdmu fuqha u din hija kwistjoni pjuttost transversali u anka il-Kumitat Libi għandu jaħdem fuq dan u mbagħad is-sur eh, Gilda Kerkov għandek ir-riżorsi kollha ta' kull tip u ma biżejjed għalikom għal-ħidmiet li ġew attribwiti għalikom u puntiħor li ġid diġa semma u għal-iskambju ta' informazzjoni li hemm skambju ta' informazzjoni wkoll meta qed nitkellmu fuq id-dokumenti biss li ġew ippreparati għal din il-laqa hemm ħamsa, hemm ħames stati membri biss illi għamlu skambju ta' informazzjoni u jina naħseb li dinja sempliciment ta' numru baxx hemm bżonn li jeżef stati membri jipparteċipaw għandi mistoqsi joħret nitkellmu fuq il- il-Konsilju il Stati Membri b'mod in ġenerali żewġ trialogi li jmiss fuq il-PNR ħaj jisiru wieħed għada u fil-15 ta' Diċembru u fil-konferenza stampa fl-20 ta' Novembru fuq il-Kunsil Straordinarju tal-GHA għalu li l-GHA jishti jippjuratizza diskussjoni ma' rapportez u shadow rapporters fiħdan dan il-trialgu da se jiġri, grazzi ħafna, grazzi u li jmiss Anna Gomez. I'm also anka jiena ġbajt b'din il-kwistjoni tal-PNR, jiena favur il-PNR, sempliciment biex impoġġu ċertu ordni fl-affajt li għanna palissa ċanna ħafna PNRs, kwistjoni ta' PNRs. Speċjalment meta f'dan il-kas partikolari il pnr se tagħmel differenza għax ivvjaġġar da daw it-tipi ta' nies mis-Sirja u lej Sirja. Il-problema hi li ma kienx hemm skambju ta' informazzjoni. U allura verament dak li għandna bżonn u dan huwa l-Kunsill u li għandna bżonn huwa rieda politika, tmexxija politika, li jpoġġu l-azzjoni tagħhom fejn ħalqhom jipprattikaw dak li qegħdin jgħidu għax peress li aħna ma naħdmux, maħniex qegħdin naħdmu b'mod Ewropew, għedin niġu lura b'approċċ nazzjonalista u dan mhux tajjeb għas-servizzi kollha u simta ta' intelligence. U da jinkludi analiżi wkoll ta' riski eċċetera u minħabba li ma nix derrida politika li għanna din l-ossessjoni ta' austerita f'dak li għandu xaqsam taqsim ta' informazzjoni, mux għedin namlu ekonomija bis fil-budget u koll, imma fin servizzi ta' intelligence, servizzi soċjali, għalek per eżempju Molenbeek qed jajt fejn il-qatwa ma' 60% u da ma jgħinx lin nies radikalizzati barra mill fatt li hemm punti oħra li nista' ngħid fuqhom fejn għandna ninvestu fuqhom. U di għanna bżonn ħiljet propji nittakiljaw il-medja soċjali, insibu lingwaġġ li inkludi ħiljiet ta' lingwaġġ. Iġfir dak kollu li ntqal wara il-Pariġi, wara l-attakki ta' xali ebdo ma seħħux l-istess fuq il-kontroll tarmi tan nar. Aħna għanna, skużawni, aħna għanna pożizzjoni li stati membri ħafna drabi bojkottjawa minkejja l-fatt li din pożizzjoni komuni. Aħna għandna sifi pjan ta' sifi jaren li huwa batut li mhux qed jiġi ovvjament eh, implementat u spiċu għedun għedun nitkajmu fuq kontroll ta' splussivi illi mhux qed jiġi attwat. U tafu intom x'kubetti tlettijiem wara l-attaki ta' Pariġi jina nafsat membru wieħed fejn il-pulizija nfushom jorganizzaw eh, auction għal armi tal-pulizija stess. Allura mhix kwistjoni tal-kaċċaturi biss. Issa sur Defekakov tkellimt fuq il- manħaltux kwistjonijiet ta' terroriz eh, migranti dak li ħafna niset jagħmlu Għanna bżon il-tamir neċessarju għal-kontrolli, jista' jkollna dan il-tamir jekk ma jkollniex eh, modi sikuri biex impoġġu biex jgħaddu l-migranti. Din mistoqsija kruċjali, hu ħasil ta' flus, ma naqbilx, ma nistax naqbel iżjed mal-fatt illi rridu namlu dak li hemm implementatu jina ħafna du għandi ħafna dubju li qegħdin nibbekkjaw li nibbekkjaw is-supervizjoni is-supervizjoni hemm bżonn li natwaw dawn, jiġifieri kwistjoni ta' kontroll ta' cash, per eżempju fl-Afrika, fejn il-flus jitċaqlaq permess ta' banek Ewropej għal banek mad-dinja kollha. U fl-aħħar mistoqsija tiegħi li Sur de Kerkov hija ovvjament rridu naħdmu iżet mat-Tunezija u dwar dak li qed isir fil-Libja fit-Tunezija għandna kellna diversi punti avveniment li ġraw li jistaw jiġru f'kull wieħed minn posti dan, imma it-Turkija x'ħan għamlu biha? Għandha konnessjoni ma' dak li qed jiġri fis-Sirja u l-Libja finanzjament kif intqal qed isir permezz tal-fosfati Eh, b'ċejiex ta' arti u l-istat membri għazbis jitkellmu fuq dan iva rridu naqmu ma' Turkija imma nistgħu nibqgħu eh, ngħixu b'din il-logħba doppja min-naħa tagħhom. Grazzi l kallimni jmiss, qed il-President. Grazzi ħafna, Sur President. Iva. għan nipprova nitkellem iktar konkret. Jina naħseb li s-sitwazzjoni kienet verament estrema fil-żmien reċenti, refugjati, attakki terroristiċi, naħseb għanna bżon nkunu iktar konċettwali u nagħmlu analiżi sewwa ta' situazzjoni waħda mill-affarijiet li importanti għalija jien naħseb li rridu nitkellmu fuq l-istat ta' dritt jina nasib dan huwa verament importanti, nixtieq li nara s-satta dritt eh, li jiġi rispettat sħiħ. Irridu nirreaġixxu b'mod adħok ikun tkun ħaġa tajba kif ikun nistgħu nantiċipaw kemm jista' jkun b'dan dan il-mod eh, nirrispettaw ħtiġijiet tagħna kif nifhem dawn l-affarijiet għandna bżonn iktar informazzjoni dwar mobilità, data ta' komunikazzjoni f'kol data mill-banek, data finanzjarja u b'dan il-mod nippruvaw e, niġġieldu terrorizmu. Daw l-aħħar ġimgħat aħna approvajna ir-rapport b'maġġoranza u jina naħseb li jkun iktar utieq għalina li nkunu iżet konċettwali b'mod konkret meta nitkellem fuq dal kwistjonijiet kollha. Fl-opinjoni tiegħi huwa importanti ħafna nkunu nafu xet jostakola dal-iskambju ta' informazzjoni. Aħna għanna l-Eurodac u għanna databases oħra Ewropej, għanna bżon din id-data kollha f'dak li għandu xaqsa ma' kont kontrattit ta' terrorizmu, nistaw nużaw id-database għall-istess affarijiet, issa il-rapporter il-biraħ kellimni u koll fuq mis-soċjali għamilt rispondini, issa fuq id-direttiva ta' protezzjoni ta' data, naħseb li u diljet negozjaw palissa ħadd mill-istati membri mu qed jgħidilna x'inhuma d diffikultajiet fuq ix nistgħu naħdmu, eċetera, imma naħseb ittieħed l-isforz biex inħarsu lej daw id-deċiżjonijiet li wasanna lihom biex naraw jekk jistgħux verament jiġu rispettati u jiġu xattwati u nżommu l-istat ta' dritt. Iġifieri verament iridu naħsbu fuqha mhux hekk biss naħseb li huwa importanti wkoll li mmorru lura fuq il-bażiċi fuq li ma dejt għanna bżonn, naraw x'istrumenti jeżistu u nużaw l-istrumenti legali f-situazzjoni da' sekk semi. Grazzi il-President nixtieq insaqsi il dawk il-kalima li ħaj jitkellmu issa biex izomu ma' żewġ minuti li suppost għandhom. Skużawni, kont qed inħalli l kalima jitkellmu anke l-ħames minuti. Mela, is-Sinjora Loristin. Grazzi ħafna Anka jiena nixtieq nirringrazzja iż-żew it-tlet preżentaturi ukoll nixtieq nisħa illi dis-sitwazzjoni ta' wara l-attak terroristiku inħossu li l-kuntest inbidel, l-kuntest tax xogħol tagħna u għanna bżon nirriflettu fuq il kuntest kollu u verament li ħassek li għani es il-prezentazzjonijiet u għadak li jissa issa ntmess xi ftit imma punt negattiv mis-sur fals dwar il-protezzjoni ta' data xi sur Kerkov tkellem fuq ħafna data, databases, x'qed jiġri bil-marki ta' swaba, imma l-ebda kelma fuq il-protezzjoni ta' data. U forsi konna dil-impressjoni illi fuq din is-sitwazzjoni ġdida li forsi ikonna l-impressjoni li u ħafna nies qed jaħsbu li s-sigurtà tiġi l-ewwel u drittijiet tal-protezzjoni ta' data mhux importanti. Jiena jkolli ngħid l-oppost li tip ta' eh, sitwazzjoni id-drittijiet bażiċi huma parti eżistenti mill-istat ta' dritt sul-fost u rridu naħdmu fuq għadin u jkolli ngħid li mill-mixxol tijaj fuq id-direttiva rrid nirringrazzja l-Kunsill illi verament għandna bżonn dan it-tip ta' qafas kemm jista' jkun malajr. F'dan ix-xogħol kif ukoll fil-preżentazzjonijiet dak li dak li skoprejt huwa din il dan il-paradoss daqshekk kbir li inti semmejt bejn il il-metodu komunitarju u dan l-inkwit li għanna bħalissa għanna bżon politika kontra terrorizma imma fit trattat sigurta pubblika u sigurtà oħra hija fidejn l-Istati membri u mem lebda raġuni għalli xanna najdu unkunu ossessjonati l-istati membri għandhom fejn differenti u zgur li għandhom u permess ta' trattat dawn un ma protetti li jieħdu s-sieba s-sigurta tagħhom l-istati membri il-Belġju jifim l-affarijiet Eh, differenti kif Franza għandha il-medi għanda eh, mezzi differenti u taħsibha differenti fuq is-sigurtà u dawn huma pajjiżi viċini. Allura dak li naħseb li hija l-ewwel lezzjoni li għandna bżonn huwa li nifmu fuq sigur, politika ta' sigurtà komuni Ewropea biex ikollna politika iktar komuni għaliex għandna trattati għax din maħniex qegħdin iddeliberawa, ġifiri verament għanna bżon dit tip ta' fejim. Xini il-sigurta publika komuni Ewropea? U t-tini ħadar nishtiq nisħaq fuqa. Intqal, illi veru għanna bżon tal-prevenzjoni u għanna bżon nedukaw ruħna fuq da, pero rridu nifmu xem bżon bħala arfin bażiku. Jiena eh, fil-ħajja privata tiegħi jiena professur tal-komunikazzjoni u jiena kont nuża dawn l-spin doctors. Hija kwestjoni eh, ta' problema interkulturali, interreliġjuża hemm bżonn ta' nies illi jifmu id-differenza fil-kulturi, fil-reliġjonijiet, fil-istejjer, fil fl-istorja. Eh, L-ICT Eva hija tajba anki il-ħidma tal-pulizija, però qabel ma nifmu għaliex in-nies qed jiġġibu ruhom dan il-mod ma nista nimxu nagħmlu pass il qudiem U dana fil eh, fil-politika u fil-xjenzi, teknoloġiji kienu u fuq u qoddim, pero issa rridu nifmu illi l-ambitu soċjali għandu jiġi eh, konsiderat biex jirsolvi l-problemi verament eh, profondi. Grazzi. Mela, kien il-kollegi kolla kienu għedin jihdu iktar ħin u dan u inevitabli għax għandna kwistjonijiet dettaljati anki imħabba rapportu jina marit, jena il-kollegi il-possibilità li jitkelmu fuq kwistjonijiet disparati ħafna. Eh, u issa senati anki, ritnati anki l-kellima il-possibilità li jirrispondu u ma anki punti oħrajn fuq l-agenda. Nishtiqkom t-rispettaw il-ħin eh, u nitlobkom ma titkellmux għal iktar minn żewġ minuti. Eh, Il-kellima li tmiss, grazzi. Jena kontent ħafna nara li għaftejim fil-bżon li konna PNR aħjar eh, issa u minn qabel anki ekutart. tart huwa interessanti illi għaw nis issa qed jieħdu il-mikrofonu biex jgħidu affarijiet illi qabel kienu qed jinnegaw. Ma nafux se jiġri però bil-PFTP ma nafux ekkux se jkonna TFTP Ewropew. U anki il-kwestjoni ta' regali li jiġu mill-istati tal-golf li huma moħbijin bħala regali ta' karità u ħafna drabi eh, jiġu minn banek arbin bil-metodu awala u kif qalet il-Sinjura eh, Gomez em finanzjamenti terroristiċi hawnhekk. Irridu aħna naħdmu kontra ir-radikalizzazzjoni. L-edukazzjoni hija importanti, però għawnek da għanna u dimna situazzjoni ta' urġenza. U il-politika ta' difiza komunija importanti aħna manniex eh, l impen politiku biex ikonna din il-policy, però għalina l-iktar ħaġa importanti hija li l-ċittadini ma jaħdmux li aħna għall-altezza ta' situazzjoni. E Fi Spanja aħna kellna ħafna impatt mit-terrorizmu u li suppost aħna eh, iktar preparati minn stati oħrajn fejn il-preparazzjoni miex eh, tajba biżejjed. Kif għal Sur Kerkhop rridu naħdmu iktar rridu nagħtu iktar flus, iktar fondi għal pulizija. Rridu ikonna eh, polizija speċjali, imħalfin, investigaturi, rridu jieġu imħejjina għal din ġdida li ġeja minn kullimkien u mem lebda skambju ta' formazzjoni reali, anzi, il-kontrarju, hemm mm, noqas ta' rida u noqas anki ta' kapacità, kapacità. mux etnajti li mawx il-ħiliet imma mumiex preparati għal biex jaffaċċaw din is-sitwazzjoni. Grazzi, Sur Depri. Grazie, Sur Presidente. Jena ħaniskuza ruħi għalix u għasalt tartu għallar forsi jista' jkun nirrepeti ruħi il-mistoqsijiet tiegħi huma fuq il-bżonn ta' tisħiħ ta' skambju ta' formazzjoni ħanibda bl-ewwel punt eh, fil-pajjiżi tiegħi ma wkoll hawnhekk fil-Parlament eh, qed nisimgħu ħafna nies li jitolbu li jkun hemm eh, aġenzija ta' aġenzija speċi ta' FBI jew nkella CIA Amerikana. Ma nafx x'inhu rwol tal-koordinatur inti ġifieri sur Kerkov jridu nitrasformaw Europol inwessaw il-mandat tagħha dik l-ewwel mistoqsija. It-tieni intom tkellimtu fuq proposta legali eh, leġislattiva li xaktar tasal fuq il-mejda fuq eh, sis tnejn ma nafx bli maret ma ħajsir dan l jiex nazbu li hija xi ħaġa ta' sew importanti. It-tielet punt, il-PNR, rajt eh, il-konklużjonijiet tal-Konsil li jitkellmu dwar li konna PNR Ewropew ambizjuż ma nafx eh, l-analiżi tiegħi hija li huma PNRs nazzjonali organizzati skont istess mudell mhux PNR Ewropew fil-verità. Imma, għasasikom jidu ngħidu esempio li terrorist jaqbad tren eh, joħroġ minn Pariġi, jasal fi Brussel, jaqbad ajruplan għat-Turkija. PNR eh, Eh, nazjonali eh, u Brussel li suppost nizel l-entri eh, ma jekk l-informazzjoni ma waslix li l u li dan huwa terrorista allura ħaġi xħajiswa il-PNR ta' dan it-tip ġifiri il-PNR Ewropew għandu jkun obbligu li jibat informazzjoni fi database ta' Europol bħal sisnejn għal niskola li huma probablement suscettibli jew kella probablement suspettati għal attakki terroristiċi. Is-Sur Niedermüller, grazzi President. Aħna inna niddiskutu fuq il-miżuri ta' sikurta' u l-PNR u kwestjoniet bħal daw huma importanti għax iridu nagħtu sensazzjoni ta' sikurtà lin-nies. Però problemi, e problema però li tkellimna inqas fuq l-integrazzjoni. U naturalment u importanti li konna gruppi ta' ħidma, eccetera, però rridu anki kwistjonijiet u kunċetti iktar konkreti fuq dan il-punt. Jiena nishtiq insemmi punt wieħed, per eżempju, ir-rabta bejn l-emarġinazzjoni soċjali, il-qat u l esperienza ta' diskriminazzjoni u radikalizzazzjoni. Dan dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna Mhix kwistjoni biss ta' edukazzjoni, ta', ta studju. Jiena naħseb li rridu naħdmu iktar fuq dan il-qasam. Hemm problema bla dubju. Inti Kerkhop semmejt illi il-rabta bejn il-migrazzjoni u terrorizmu hija tossika u jien naqbel miegħek. Però il-problema hija illi għandna stati membri illi edin jużawa din il-rabta tossika għal dastant nista su. xinija xipjananda il-Kummissjoni u l-Presidenza kif se tirsolvija din il-problema u punt iħor. E membri anki f'dan il-Parlament illi qed jużaw l-istess narrativa tossika u rridu nerġgħu nistaqsu kemm tista' tkun effettiva politika tal-Unjoni Ewropea jekk għandna stati membri u membri tal-Parlament li qed jużaw din il-rabta tossika. Grazzi, signora Mussolini. Grazie President. Jena nishtiq nikkonċentra fuq żewġ punti meta wieħed qis li ma tantx għandna ħin. Ħaġa waħda li ma semmejniex hija il-ġudikatura. Pereżempju fl-Italja aħna għandna ġew arrestati persuni li kienu sospettati ta' terrorizmu kemm imħabba informazzjoni li eh, eh, eh skambjaw fuq l-internet u anki fuq eh, informazzjoni reali u bħadġew meħlusa daw, jien nishtiq nkun naf eh, jekk fuq dak li għandu xi ma mal-imħalfin, emx emx eh, kuxenza, emx n-nies li ħaddu li din il kustjoni qegħdin jikonsidrawa kemm qabel u kif ukoll wara Pariġi. U il-kwistjoni oħra, il kustjoni ta' terrorizmu. Terrorizmu kienu fi Brussell mhux postiet strambi u postiet oħra. U l-aħħar ħaġa li nixtieq nsemmi, hija l-komunità tan-nies musulmani, miex kwistjoni ta' religjon, eh, ta' religjoni. E, Il-terroristi mhumiex qed jiġildu għal religjon tagħhom. E, għanna bżon ta' importanza l-importanza ta' dialogu huwa illi dak li huma interessat u ma jridu jikkontrollaw iż-żaza fiċ-ċentri abużivi illi qed jitkellmu e, b'lingwa li mhijiex il-lingwa tal-Istat membru, hemm bżonn inkonna aktar kontrolli e, fuq dawn iċ-ċentri fejn jiltaqgħu. U mhumiex qed jitkellmu fuq reliġjon, ma qed jitkellmu fuq affarijiet oħrajn aħna mill-komunitajiet musulmani, aħna qed nistennew li jkun hemm kontroll Eh, u li sista ma kienieċ teżisti. E, Irrit ikun hemm iktar kontroll fuqhom u ma jafu iktar minna x'qed jiġri fuq il-livell tal-komunitajiet tagħhom. Sur Lopez Aguilar. Grazie. E jien nixtieq e nagħmel mistoqsija sur Decker Hope għax inti il-koordinatur ta' kontra terrorizmu tal-Unjoni Ewropea. Dan jfisser inti mintix kummissarju tal-affarijiet soċjali, imma hija kwestjoni importanti meta wieħed jipprova jifhem x'qed jiġri x'hemm ħażin għaliex aħna vulnerabbli daqshekk għal din il-teddida e, illi qiegħda tinħeba wara e, il-radikalizzazzjoni u l-Islamizmu. Però inti il-Koordinatur Ewropew kontra terrorizmu u jekk hawn ħaġa ċara hawnhekk minn dak li tallimna minn din minn din esperjenza terribli għalli ma kienx hemm koordinazzjoni. Kien hemm noqqas ta' koordinazzjoni, meta naqraw anki l-aħbar, eh, l-aħbarijiet fl-Ewropa kollha eh, f'dan anki fuq eh, il-kunsill l-aħħar kursil l aħħar kursil hemm kritika kontra l-Parlament, il il-Parlament mar nexilux otta il-PNR, il-Parlament blokka il-PNR, dana mux veru. Hemm kritika eh, fil-Kunsill, autokritika fil-Kunsill biex jippruvaw jifmu dan in nuqasta koordinazzjoni, hemm xi autokritika fil kunsil fuq il-nuqasta informazzjoni u fuq l-iskambju ta' Eh, intelligence bejn l-istati membri fuq dak li għandu xaqsam mal-forzi ta' sigurta tal-aġenziji ta' intelligence, hemm eh, interess, hemm intenzjoni illi wieħed jiftaħ eh, unità Ewropea tal-intelligence biex inkunu nistgħu naqsmu fuq li fuq l-iskala Ewropea l-intelligence biex nuru li aħna aktar qawwijin biex namlu prevenzjoni illi ma jarġax jerġa' jiġri. U biex jerġa' jiġri kif dal kif ġara, hemm idea li nistgħu nibnu f'din l-unità ta' intelligence illi illum hija taħt responsabilità tal e, tal-politika komuni esterna u tas sikurtà hemm idea illi wieħed jelabora u din hija l-mistoqsija li nixtieqna nagħmilek. Il-mistoqsija tajba ħafna jgħid il-President U issa għanna Sur Becker. Grazzi, President. Jena fil-qosor. Xtaqt najt illi xtaqt najt illi jena kontent illi issa l-PNR qed jimxi eh, fil-Parlament fuq il-fat tal-imblok tal-PNR jina nishti namel appell biex nifmu illi għawnek għanna eh, ħidma uh, importanti ta' sikurta illi qed eh, rispetta dritti tal-bniedem u b'din il-mentalità ridu aħna nsostnu il-ħidma tagħna. U anki fil-ġlieda anki minnaħat tal-providers tal-internet fuq dak li għandu xieqsam mal eh, mal-kodiċi ta' encryption li għandhom eh, jiskopru. Per eżempju, fil, fil, fuq il-traffiku il traffiku tal aeroplan tal per eżempju, tal aero għandkom xie idea ċari? il kelli ma' mis, eh, grazzi President, fil osor l-onet eh, fl-opinjoni tiegħi il-programma hija l-finanzjament ta' terrorizmu dan huwa problema eh, urġenti, il bizuri l-oħrajn jistgħu jiġu wara. Għanna bżon, eh, jekk aħna nistgħu naqtaw il-finanzi ta' terrorizmi, allora nkunu qegħdin niparalizzawhom u ma jkunu jistgħu joqtlu iktar il-ħasil ta' flus għandu jkun reat fil-pajzi kollu jiġi forzata anki il-konfiska, il-frizzar tal-asli. il- u u rridu nifmu koll li transazzjonijiet mandux ikun hemm eh, transazzjonijiet bil-flus, bil bil-monita, għandu ikunu fil-banek biss u il- E, e, stati membri għandhom jikkooperaw u xieħut mill-pajizi membri edin jikkooperaw mux ma kullħat għax għandhom fiduċa ċerti stati membri mux f'oħrajn. E, u ħafna drabi l-Aġenzija ta' Intelligence ma tafdax l-Aġenzija fil-pajis liħor, ma nafx istaw tamlu, forsi tistaw tamlu xaħġa fil-Kunsill. Mbagħad fuq il-viza jiena naf il-Kummissjoni il-Kunsill batu għamlu ftejim mal-Emirati għal reġim minar viza. Il-Parlament ma għadu ma tax l-approvazzjoni tiegħu. U jina kelli diskussjoni mal-rappresentant tal-Perm Rep u li għallu li kienem lobby anki mill-libe u l-mistoqsija tiegħi kienet jekk ħadu xi rifuġati u għallu li le. Għaliex għanna natu reġim minnajr viza għal pajizi illi huma zguri u li jistaw jżommu rifugjati f'pajjiżhom u jihdu ħsiebhom. Dan huwa dak li għandna nikkonsidraw hawnhekk. Grazzi. Jiena e permettejt anki l-kollegi li waslu tard e, jitkellmu U biex nitkellem bitċar, għax dan huwa dibattitu komplikat, jira nixtieq li l-kollegi jagħmlu l-punti tagħhom minn interruzzjoni u se jkolli nbiddel l-agenda imħabba f'dan għax huwa tant importanti dan id-dibattitu u huwa importanti li kulħadd jiġi hawnhekk u jitkellem. U nixtieq anki nżid fuq dak li qal Ropes akilar. Kien hemm ħafna membri li tkellmu fuq id-differenza, fuq is-separazzjoni. U għandkom anki il-ħin li tridu il-separazzjoni bejn dak li qed jagħmlu l-Kumitat Libe u dak li kif qed jiġi perċepitu anki fil-Kunsill u saqsa jekk hemm autokritika fil-Kunsill. Dina mhijiex ħaġa ġdida. Il-ftehim Prum ġi firmat fl-2005 u hemm seba stati membri li ma mhumiex qegħdin E, jasmu d-data ta' DNA 8 fuq il-karozzi. E, u hemm attività terroristika li għadeja fil-Unjoni Ewropea. E, ħalluhom it-traffikar tal- tal-armi, hemm stati membri li jridu jaħdmu tkun xi tkun aħna se naħdmu eh, bisħieħ u assolutament m'għandniex niġu perċepiti li aħna maħniex qed naħdmu it fit mal-Kunsill u qed naħdmu kontra. Eh, imma imma rridu eh, nitkellmu biċ-ċar fuq dak li aħna qegħdin nagħmlu, suppost qegħdin nagħmlu u dak li għandhom jifforzaw u edkom kien, kien fidejkom li tinfurzaw id-deċizjoni ta' prum u għedkom għandkom tifmuħ dan u jena nishtiqkom li titkelmu u tatu risposti bl-ikbar dettal possibli. U nibdew bissur u bereken mill-presidenza. Merci beaucoup, uh, Monsieur le Président. Grazie, Sir President. Grazie al Kolla li intervenew għal mistoqsijiet u l-kontributi tagħhom għal dan id debattitu L-ewwel net nixtieq wieġeb eh, għal dak li għattu eh, naħseb li eh, il-Kunsil, partikolarment il-Presidenza Lussemburgiza, tikkonsidra l-Parlament Ewropew bħala imsieħeb u imsieħeb importanti, kruċjali Jikolli ngħid fil-ħidma kollha tagħna f'dan il-qasam. U minnu li eh, responsabilità u l-għalija tal-implementazzjoni eh, serraħ eh, fuq l-istati membri u s-servizzi tagħhom imma qegħdin hawnhekk biex naħdmu flimkien l-atturi kollha fuq kull livell għandhom ikunu voluti. U minna ħatija ikolli ngħid li iva bħala presidenza fl-aħħar tal-mandat, xorta mhuwiex il-moment illi eh, naraw x'kienu r-riżultati eh, kollha. Għandna nibqgħu nibqgħu nkomplu kif dejjem minna b'xogħol eċċellenti mal-Parlament u nittamaw li din eh, tkompli tkun realtà fuq files kbar, bħal per esempio l-ħarsin ta' data, il-PNR Ewropew biex nsemmi ftit dossier sewlenin fuq il-punt ta' l-intelligence. Għanajt kelmtejn. Ma nishtiqx eh, li eh, <laughs> teħdu din bħala xi tip ta' skuża imma huwa fatt. Realtà, realtà imposta mit-trattati, dak li jen sejħu segurtà nazzjonali, eh, ġifir l-kerma illi trattati juża għal l-intelligence, Dan huwa barra mill-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri il-kussjonijiet ta' intelligence indirizzawhom fil-Kunsill? Le, le, illa li xi trattat fejn eh, nifsu waqqafna billi eh, nagħmlu dan. Ġifieri hija kwistjoni li mhix ta' kompetenza Ewropea. Dan madan kollu eh, ma jxekkilx mill-li servizzi nazjonali jkoperaw bejnietom u jena konvint li ġil ħajt kelmtejn eh, fuq dan is-suġġett eh, l-għaliex huwa partikolarment permess tal-ħidma tiegħu li rabta bejn dak li jiġri fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali ċertament hemm punti importanti fil-ġrieda kontra it-terrorizmu li huma fil-kompetenza tagħna bħala Unjoni, partikolarment eh, il-kooperazzjoni eh, ġudizzjarja u dik tal-Pulizija. U eh, partikolarment ukoll dik tal-formazzjoni dan il-qasam Jena smajt ħafna kritiċi imma li tgħidu li li m'hemmx skambju li stati membru ma qed jagħmlu xejn li mhumiex qed jużaw databases ejja nepermetti rħu ngħidilkom illi qed isbrifkaw l-affarijiet illi li għanna sistema ta' informazzjoni ta' Schengen li taħdem b'suċċess e, huwa strument illi wazat qed jaħdem tajjeb l-istess pa' database Interpol fuq il-passaporti misruqa. Allura, iva, vera, mumiex forse għet jizawom kif suppost li stati membri jirrakonoxxuh dan ukoll hemm ukoll kritika li tessir autokritika feħda il-Kunsill il-Ministru ta' Sigurtà Interna tal-Lussemburgu kif eh, Special konsil għal illi hemm għarfien fost il-ministri li jridu jarġu li jridu jaraw li kunem implementazzjoni effettiva. U l-accent ma jridx nixteħed fuq miżuri ġodda le fuq eh, dak li diġa għanna. Naraw li n-implementaw database pal dik ta' Interpol fija mm, tiġi konsultata 20 tal-uf ta' drabi. Eh, ġifiri, il-sistema edha emmek memx lakuni tittaħdem. L-istess eh, prum eh, hija sistema illi eh, għaddejja biex li xlikki forsi jridu nħaffu hija sistema komplessa madana kollu illi ma jiex biss database ċentrali imma waqqas 28 database ta' kull stat membru le, imma eh, għandek databases sensitivi bħal impronti digitali, bħal ta' DNA. Ġifiri, jrid ikun hemm kontrolli li diġà jridu jsiru anke fuq ħarsien ta' standards, ħarsien ta' data personali eh, li l-istati membri jridu jħarsu eh. kulħadd jagħmel dan fl-interessijiet tal-oħrajn u dan kollu jitlob ħafna riżorsi umani. fuq il-PNR Ewropew ħafna drabi semma kien hemm bosta ministri li eh, missew ma din ehm, il leġizlazzjoni eh, u anke l-ministru tagħna ħada bimpenn. Fil-konklużjonijiet hemm tliet elementi ewlenin U eh, fil-fat waħda minnhom kienet propju eh, il-PNR Ewropew u ma fl-istess ħin il-Ministri eh, u rieda determinazzjoni tagħhom biex fl-istess skadenzi jkun hemm riforma tal-ħarsien ta' data li jiġu konsidrati u jiena Stajten sħaqdan dan il-beraħ stess. Naxxieq ngħid li fuq ħarxien ta' dejta mill-punt di vista tal-Kunsill tal-Istati Membri l-ekwilibrju li għana preżentament eh, fin negozjati eh, huwa wieħed tajjeb biex inħarsu l-ħarsien tad-dejta u fl-istess ħin ix-xogħol tal-pulizija u ta' l-entitajiet eh, ġudizzjarji kollha. Nixtieq ngħidilkom li l-Kumitat ta' Negozjati tal-Presidenza Aħna direttur tal-Polizija eh, Ġudizzjarja hemmhekk fit tini eh, fit tini rang eh, biex propju jara illi dak li nejdu ma jkunx qed ixekkel il-ħidma tagħhom anzi illi niżguraw illi huma jkunu involuti fuq il-kontroll ta' frontieri esterni. in inqajjem żewġ punti fuq dan is-suġġett jekk eh, hemm xforsi xi ħaġa li eh, nistgħu nirremedjaw fl iskambi ta' informazzjoni bejn l-istati membri, pereżempju inqas ta' magni dak, eh, partikolarment fuq il-frontiera Ingliża, pereżempju fil-Gżejjer, dan huwa fatt il-Presidenza taħdem biex kemm jista' jkun ma jibqax il-każ it punt fuq ċittadini Ewropej għalfejn il-Konsillu tal-fema li hemm bżonn emenda tal-kodiċi tal-frontieri Schengen. Għax ehm, xaħat illi eh, jimxi eh, f'Schengen ehm, fil-fatt huwa ikkontrollat b'mod minimu, ġifieri eh, issa b'din ir-riforma nkunu qed nagħmlu dan b'mod iktar sistematiku allura naraw fil-verifika jekk dak eh, il-passaport wiex falsifikat jew le u nkunu nistgħu naraw ukoll jekk jiex persuna infiċċija. Imma kif għandna l-aki preżentament dan huwa dan huwa projbit il-verifikar irrit isir allura jimxi minn non sistematiku għal wieħed sistematiku. Naf li hemm dibattitu għaddej ma qed intikom naqra mm, l-istat tal-fatti ma jsirx kun hemm verifika sistematika ġifiri irritu mm, xi xaħġa iktar sistematika biex jekk xi xaħat reprezenta tedida terroristika kunu jistgħu l-identifikaw. Issa, fuq eh, il-visa waiver. Nista' ngħidilkom li aħna m'għandniex lista preċiża ta' mm, ta' sistema li hija waħda bħal dik Amerikana. fuq l-armi eh, u l-esplosivi, għuna eh, eh, kiet nitkelmu fuq armi li ntużaw li ħafna drabi u ma mm, li huma ta' ċertu kalibru. Kien hemm ħafna li eh, talbu eh, illi talbu biex ikun hemm eh, xi ħaġa fuq fuq dan. U importanti li jisiru kontrolli għalhekk kien hemm appell partikolari li sar fil-Lussemburgu fuq dan il-punt fl-aħħar u mhux l-inqas kelma fuq il-prevenzjoni jekk mhux qed jarra li kien l-aħħar darba fih dan il-Kunsill tal-20 ta' novembru il-Ministri tagħna daħlu fid dettal fuq il kussjoni tal-prevenzjoni tal-radikalizzazzjoni. Naħseb li hemm xogħol importanti ħafna li sar permezz tal-konferenza li laqat il-Ministeri tal-Ġustizzja, kif ukoll l-esperti kollha tas-settur, kien hemm ħafna li qed isir fuq livell lokali, reġjonali, ħafna xogħol isir ukoll mill-atturi ta' soċjetà ċivili. Hemm xogħol illi eh, huwa rekonoxxut mill-Ministri tagħna li huma minnaħa tagħhom l-esti illi eh, dak kollu li għandu x'aqsam ma' taħriġ finanzi networking ikun hemm skambju tajjeb. Nafu li diġa hemm esperjenzi pożittivi f'ċertu stati membri u allura importanti li kulħadd kun jista' igawda minn dan kollu. Bl-ħjar mod possibbli u anke wkoll b'attenzjoni għas-settur tal-edukazzjoni. Grazzi. Eh, nishtiqni ringrazzja l-Presidenza specialment anki f'dawn l-aħħar stadi tal-trialogi eh, ma l-Istati membri. Issa Sur da Kerkhoff. Grazzi, President. Nseni konċentra jena fu żewġ punti principali illi kien hemm mistoqsijiet eccellenti um, forsi mhux se nirrispondihom kollha u jispjaċini Però naħseb li dana għal aħjar mod eh, biex nirrispondi. L-ewwel l-iskambju ta' informazzjoni bat il-prevenzjoni. Fuq l-iskambju ta' informazzjoni nirrepeti dak li għal Raul. Il-trattati huma dak li huma, <laughs> anke jekk ma ġobnix. Il-sikurezza nazjonali tibqa il-kompetenza esklużiva tal-Istati membri. Aħna ma nistgħu nagħmlu xejn fuq da. Jiena namel eh, eh, ħilti kollha biex nibni pontijiet bejn din il-komunità u l-Aġenziji ta' Komunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Mhux ħaġa faċli. Fid-diskussjoni tal-Trattat tal-Lisbona kien hemm stati membri illi rridu jħalluh barra mill-Unjoni Ewropea dan. U eh, Però din hija kwistjoni nazzjonali, anki sikurezza nazzjonali. U rridu nibdew nistaqsu jekk teżistix anki sikurta Ewropea, mhux biss nazzjonali. U dan huwa proċess gradualment inkrementali. Iktar ma nibnu il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea, iktar ikun probabbli li jirnexilna niffaċilitaw e, e, unatu inċentivi għal dan. U nerġa' niġi fuq da. U jiena qabel semmejt din l-iskrizofrenija istituzzjonali, però it-Trattat ta' Lisbona fil-fatt huwa fatt reċenti. Jiena ejli għaddejt 15 il-sena nibni t-tilet pilastru, kont qed nispera illi e, umbat se jidħol fil-flowel pilastru, se jkun parti mill-ewwel pilastru. E, e, Il-Kummissjoni ħad tkun fil pożizzjoni mbagħad tibda il-proċeduri ta' ksuru u tibna kawza kontra stati membri, aħna fl-2005 għamilna obbligu legali biex jinformaw eh, l-Europol u kwalunkwe forma ta' prosekuzzjoni, u għadna ma' nix fl-infurzar tiegħu dan. U eh, naraf eh, li jena impressionat anki fil-enerġija li jurit il-Kommissjoni Juncker u huma qegħdin jihdu qed jagħmlu proposti eċċellenti se nagħmlu proposta oħra fuq il fuq il-Gwardja tal-Frontiera Olivier tkellem fuq da u hemm ħafna eh, eh, xogħol leġislativ illi qed isir fid-Digi Home. Eh, qed isir ħafna xogħol prattiku biex nipproteġġu il-komunitajiet u dawn inkludu anki l-intelligenza l-intelligence. U dan huwa proċess Eh, li jimxi bil-mod u li noħorġu bi proġetti konkreti eh, fuq il-kargo, fuq il-avjazzjoni. Nipruvaw eh, nġibu l-komunitajiet u jikontribwixu għal biex naslu għal kondizjonijiet. Un bat punt, l-informazzjoni teżisti jekk hemm fiduċa. U hija pro probabbli li m'hemmx biżejjed fiduċa bejn l-istati membri bejn 28 stat. Irridu naħdmu fuq dan. U dejjem ngħid Eh, eh, eh, fil-Istati Uniti kellhom bżonn ta' 30 sena biex jimponu l-FBI u aħna għadna maħniex federazzjoni, ġifiri sendumu forsi iktar. U anki fuq l-artikolu 36 għaliex ma kienx hemm ħafna sfumaturi Jiena neġbor biċċiet ta' informazzjoni hawnhekk u għanna xie traċċa Però aħna ma nafux hekk hux se jmur għada e serja. Nafu li qed jirradikalizza ruħu u ftit ftit qed jespandi, però ma nistgħux niprevedu kollox Irridu irridu nejnu l xulxin u niskambjaw l-informazzjoni bejnietna biex inkunu nistaw forsi nibnu kas. U ħaġa importanti hija li nipproteġġu il-sorsi u l-metodi jekk aħna niftħu l-bibin se nkunu trasparenti totalment u ma nkunux iktar effettivi. U jiena dejjem sorpris fuq dan. Jekk aħna se ngħidu minn qabel kif se jiġi użat fuq il-PNR u l kriteri kollha li se jkun hemm, allora in-nies li rridu qed nimmiraw kontra tagħhom se jbidlu l-imġiba tagħhom. Allora rridu nżommu eh, ċertu element ta' segretezza f'dan il-każ. Allura, irridu dan għanni konsideraħ, er-, irridu ma ridux. Umbat ir-riserva tezza e, u e, fuq il-karta ta' drittijiet fondamentali, u specialment l-artiklu 7 rridu nsibu propju l-bilanċ ġust bejn e, dawn. u l-istati membri dejjem ed-dinja jaqsmu iktar u u għanna bżon, għanna dritt kolli li namlu eh, eh, għafas tal-data protection għawi. Pero jekk u għawis, eh, anki għawnek, jiridu nsibu bil-lanċ, u jena naqbel ma'kom illi hemm nuqqas ta' viżjoni fuq il-mekanizmi ta' taqsim ta' data. Kien hemm proċess dawn aħra 15-il sena żviluppajna eh, u kien hemm inizjattivi differenti forsi dawn għandhom jiġu iktar koordinati bejnietom. Però hemm noqas ta' eh, konċett komuni u dan huwa dinja sfida kbira eh, għal futur kif nistgħu aħna nizguraw li kunem interoperabilità aħjar bejn dawn il-mekkanizmi stit ta' dejta nabżon bżonn Eh, naħseb illi għanna nġbrom eh, il-PNR. Anki jekk eh, anki jekk in-nies ħadu l-karozzi. Aħna ma qed niġġieldu l-aħħar battalja biss, aħna rridu anki nipprevedu naħdmu fil-qudiem u niżviluppaw Iva, fejn nisabu naħseb li għanna trattati li jitfaw ċertu Eh, limitazzjonijiet imma f'artiklu 4 ngħidu li sigurtà interna hija xi ħaġa ta' kompetenza nazzjonali imma fil-artiklu 73 eh, eh, xejn xejn ma jxekkel li ikun hemm tisħiħ ta' kooperazzjoni bejn is-servizzi ta' intelligence bejn l-istati membri u naħseb li dak li sar nhar 12 ta' frar ġifieri li l-istati membri talbu li servizz ta' ta' intelligenza jikoberaw bejnietom u jiena dan il-messaġġ li jena di li huwa importanti li tinħoloq struttura l-lin mill affas istituzzjonali għaliex trattat ma jpermettix dan li l-lin minn din l-istruttura u ma jkomplu isaħħu il-kooperazzjoni tagħhom fuq permezz ta' strutturi permanenti, eh, il-polizija diġa għandhom dan per eżempju, eh, ġviri għadew mill kooperazzjoni artiġjanali biex nseħilek eh, għal livell <laughs> industrijali u l-istess proċess għandu jisir u kol fuq dawn il-kustjonijiet li l-in mill-qafas istituzzjonali. Issa, kontu għattu xaħġa minna illi ehm, mela illi għattu ehm, l-importanza ta' Europol ma' Europol hija pjattaforma ehm, ma naħsibx illi hija xi ħaġa li biex nejtek tikkonċerna biss kussjonijiet ta' pulizija, le, tinkludi u koll il-ġbir ta' informazzjoni u l-qsim Ġviri u għamot eh, kif aħna nistaw eh, inlaqqaw il-sistemi fl-imkien u naraw li jaħdmu tajjeb. Fuq eh, l istess punt naħseb jena u bla sens li nuqodu nduru kull darba fuq sis u niċekjaw entri li, anzi aħna għanna naraw illi sistema tkun taħseb mod automatiku fejn kunem zewċ elementi li jorbtu ma' u jkunem allura notifika wahda. Issa, fuq fuq dan il-punt ukoll jista' jkun hemm ukoll eh, l-użu sistematiku tal-tassis. Fuq eh, dak il qal Sur Lopez Aguilar. Dan mhux ir-responsabilità tal-Kumitat Libe fil-Kunsill. Il-problema hija illi ekkidkom tridu tkunu tafu xat li l-ministru, jena kont wieħed minn tal-ewwel illi għaraft illi hemm bżonn implementaw iktar b'mod iktar eh, qawwi dak li diġà kien deċiż u l-ministri u koll għallu li dawn il-tip ta' konklużjonijiet diġa kienu rawhom qabel, u fatt rawhom fi frar. Hemm eh, għarfien illi meta ħaġa tiġi deċiża fi Brussell u mbagħad trid tiġi implementata fl-Istat membru. U eh, kemm il-Presidenza kif ukoll jien se nerġgħu provaw konna din il-konverzazzjoni nar il-ġimma u nikkonfrontaw il-ministri bil-verità bil impoġu u dimom, però jina ma rajt lebda kritika fuq il-Komitat Libe. U veru illi, illi kontu daqsajn wahda imxejtu kaskartu saqajkom biex titlu fit trialogu fuq id-deċizjoni fuq il-PNR. Il-pozizjoni tijaj hija li jekk mhux se jkollna PNR ġdid se jkollna eh, il-PNRs nazjonali f'kull każ għax l-istati membri diġa qalu li huwa ħaġa utli u se jkun inqas effettiv, inqas protettiv u inqas Ewropew għal daqstant huwa ħjar li konna wieħed Ewropew. U u jina nil-qaħħa din id-deċizjoni. Eh, Umbat fuq il-pozizjoni tiegħi. Sofi Invent eh, staqsiet fisem min qed nitkellem. Din il-pożizzjoni eh, pozizjoni pożizzjoni li ġiet maħluqa bil li kapijiet ta' statu ta' gvernijiet. U jena nipprova nagħmilha b'mod iktar effettiv u l-iktar faċli. Hija pjuttost ħidma komplikata u fiha ħafna operaturi fiha. Nipprova nkun effettiv fuq il-risorsi. Forsi iva għet jista' jiddiskuti ma ilija jina il-ħidma tijaja hija illi niddiskuta mal-Kummissjoni ma' NIAS biex nkun nista' mobilizza il-rizorsi eżistenti u fl-imkien ma l-istati membri nibni eh, fiduċa biex nkun nista nisma xinu ma bżonijiet tagħhom u ninkludi bżonijiet tagħhom f'qafas ġdid. Jiena l-Parlament natikom dejjem ir rapporti għaj, probabilment edkom diġa tkunu edin lesti għal eh, biex tikritikawni anke qabel ma nibatilkom il-rapport, u bat fuq il-prevenzjoni. Naqbel ma dak li għal Rawl dan huwa eh, aspet ġdid għal kolla kemina jinsemmi e il-Franċiżi, eh, imma tliet snin, erba' snin ilu, e il-gvern Franċiż ma kienx interessat kienet pjuttost kwestjoni tal-Renju Unit. U Renju Unit għamlu ħafna zbalji, pero għamlu ħafna proposti interessanti. U dawn influenzaw l-agenda tal-Unjoni Ewropea anki l-Istati membri uħrajn, nistan semmihom daw il-Germania per eżempju u issa verament hemm impenn tal-maġġoranza tal-Istati membri biex jagħmlu iktar. Anki l-Amerikani eh, ma kellhom lebda idea xi tfisser il-prevenzjoni. Issa huma organizzaw summit eh, dinji fi New York u, kien progress kbir u dim u komplikat jina stess għat għandi opinjonijiet għadni verament ma mħiċ opinjoni fuq ir-rol tal-ideologija. Aħna eh, kien tkun tfoġu tliet esperti madwar mejda mhumiex se jaqblu fuq xinija l-problema jekk jiex problemi personali uh, eh, noqas ta' uh, ta' skop fil-ħajja uh, eh, noqas ta' xogħol noqas ta' integrazzjoni jew hekk jiex l-ekonomija jew hekk forsi mbagħad fl-aħħar mill-aħħar qed nagħtu spjegazzjoni sempliċistika żejjed Pero jina lest naħdem u għatanna ħafna x'namlu anki fuq l-internet u niprovaw naraw jekk il-forum se jwasal xa riżultati, riabilitazzjoni kif semmejt, semmejt. U anki il-taħriġ e tal-frontliners fid dekalizzazzjoni, ma taraw il-rapport jina qed nappella biex il-Kommissjoni taħdem iktar fuq il- Eh, fuq ġdida kontra l-Islamofobija, eh, eh, ħsibi kreativi. Ma nistawx namlu ik ħafna iktar fil-programm. Umbat fl-aħħar l-Islam Ewropew, naf li ma tantx iridu nitkellmu fuqhom, hemm 20 miljun ta' musulmani fl-Ewropa. Iridu nejnuom biex jibnu religjon, li jkunu fuq l-istess kondizjonijiet ta' reliġjonijiet l-oħrajn, eh, eh, li jkunu mod miftuħ, rilaxa, minar problemi. Eh, u dan jfisser anki il-finanzjamenti. Mm. Diskussjoni miex faċli u hemm bżonn din il diskussjoni u nid-dibattu. U batem ħafna problemi fuq il turkija E, signora Gomez, il-Turkija dejjem iktar impenjata e, biex jiġidu kontra Daesh. Aħna rajnieh dan e, u dan hija ah, aħbar tajba. Irridu nsaħħu l-isħubija magħhom. Imma mill punto di vista tal-kontraterrorizmu rajt il-progress kbir. Bżon nimpenjaw roħna Eh, Irridu assolutament nimpenjaw ruħna, minnajr impenn ma nkunux nistaw namlu lebda, eh, ma musa jkonna lebda effett. Grazzi. Grazzi Gil. Naf li memx għalfej t-rispondi kull mistoqsija, imma nirringrazzjak anki tal-li provajt t-rispondi il-maġoranza tal-mistoqsijiet. U jistan għaddu għal Olivier it-tolbok tipprova titkellem fil-qosor kemm eh, tista. Forsi ħames minuti? Iva, fil-qosor. L-għanet ma nishtiqx eh, nejt li aħna qed improvizzaw jew nkella eh, qed naġixxu bħal għatuza għagġelija. li aħna qed nirrispondu kif suppost u anke wkoll biex ikonna ċertu prodotti friski fil-ħodu qed nibqgħu mqajmin lejl kollu biex nuzad din il-metafora għal 20 ta' snin aħna kena il-ġlieda bazzata fuq l-erba pilastri kontra terrorizmu, ġifiri il-prevenzjoni, il-ħarsin, il-segwitu u it-tweġiba. Aħna xikultant naħdmu b'mod informali, anke fostom per eżempju mal aġenzijiet ta' sigurtà, ta' intelligence, fuq dawn il- l-erba pilastri illi għadni kif semmejt. Dak kollu illi namlu u jieġab għal kull um, kull test li semmejt da kollu li niproponu reżlatif jew le jwieġeb għal legalità, il-ħtieġa, l-proporzjonalità u rispett ta' drittijiet fundamentali. L-ewwel l-ewwel biex ngħidlek li l-ewwel ċensura huma l-istruttura ġuridika tagħna, s-servizz interni tagħna. Dik dak l-ewwel punt issa fuq eh, non implementazzjoni eh, fimtkom u nista' nikkonferma li eh, ġala darba il-ħames snin ta' perjodu ta' tranzizzjoni wara Intrattat ta' Lisbona għadda, aħna raw li kun hemm proċeduri għal-ksur u ħuż minnhom fil-fatt diġà qegħdin hemmhekk qed jitħejjew. Il-Kummissjoni ħa tilab ir-rwol bisħiħ tagħha ta' watchdog ta' trattati, ta' gwardjan ta' trattati. Eja, nittikom eżempji, ejja ntikom eżempju banali ta' non implementazzjoni li xmeta ngħidu non implementazzjoni li eh, ħnejdilkom eh, jiġifier xi ħaġa eh, hija li ġiet deċiża, pratika jew legali, leġislativa jew non leġislativa li ma ġietx implementata raġuni għal dan, però jista' jkun eh, varju, per eżempju, noqqas ta' rida politika, inkompatibilità teknika, noqqas ta' rizorsi, eh, ġil semma per eżempju l-fat li frontiera ma jkunx hemm sistemi tal-IT avanzati. Tikom żewġ eżempji, Europa li tipprova toħloq konnessjoni bejn 28 stat membru biex eh, ikolla sistema li tkun konfidenzjali bejn ehm, l-istati membri uħut, uħut għazbis għadhom talbu eh, li kunem tali konnessor, ġiviri kien tkellem eh, u titkamba l-informazzjoni, <laughs> eh, l għonet trit irrit kollok il-kabel, irrit kollok il-network u jura li tamel dan bxejn. Imma inti tressa it-talba tijak imbat hemm il-focal point ta' travelers tal-talf tal-vjaġġatura ta' Europol għanna bejtu jħor 5000 il ġellieta barrarin jew nkella ftit iktar uh, mill-Iraq, uh, unbat għanna kollox 20.000 ġejjin minn diversi pajjiżi. Aħna <laughs> ma il-li mbagħad fil-focal point sarvajġaturi konna biss 1500 persuna, ġiviri iktar informazzjoni trid eh, tgħaddi mill-istati membri għal dawn il-focal points. Din hija allura kwistjoni ta' impen u ta' rida politika. Nista' insomma nibqa' sejjer eh, ma fuq l-iskambi ta' informazzjoni, eh, ħafna ntqal, nafu xinu ma' limitazzjoni ta' trattati, u punt ieħor mbagħad li nixtieq nagħmel meta nżommu f'moħna li hemm differenzi importanti bejn l-intelligence, l-forsar tal-liġi eh, u n-nies tal-ġuridikatura. F'termini tal-mandat, ta' il-metodi ta' investigazzjoni, sistemi ta' supervizjoni u ta' l-anijiet l nina il-mod kif isir l intelligenza u l ġbir ta' informazzjoni eh, mhuwiex l-istess mod ta' sistemi ta' investigazzjoni u kolla ta' supervizjoni iktar tradizzjonali li wet u dawk fl-infurzar ta' liġi. Ġifieri dan eh, huwa mm, xkid hija problema li rridu nelbu eh, kif qasema sur Kerkov rridu naraw illi mod kif nakkoordinaw dan b'mod sħiħ dik hija xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha biex nimxu il-qudiem. Eh, huwa possibbli li wieħed jikkopera minajr skambju ta' informazzjoni operazzjonali fuq livell strateġiku eh, naħseb IVA. Għafna drabi l-Komissjoni deċisa l-Konsil eh, aħna lek naħdmu b'evalwazzjonijiet ta' riskju insejsur wieħna fuq numru ta' ejjun u ta' tekniċi, analitiċi fuq riskju f'settur partikolari jew kalla fuq emmo partikolari. Imbagħad l-awtorità in kwestjoni ta' jekk tuħux il-misuri. Ġil semma per eżempju dak li aħna għadna fuq il-ħarsien f settur tal-avjazzjoni dan wasal għal ħafna bidliet, ġifiri iva jista' jħalli rizultati pratiċi, dan huwa proċess fejn wieħed jitgħallem billi jagħmel. U dak li qed nagħmlu aħna fil-fatt eh, hemm nies eh, li jieħdu deċiżjonijiet li fl-aħħar bil-aħħar qed jitħallsu ħafna iktar, ma jien qed nipprova nispjegalkom issa fuq eh, is-settur ċivili u tal-avjazzjoni aħna kena pjantazzjoni, kena u koll pjantazzjoni ieħor u kważi l-attivitajiet kollha ġew implementati dak li kontet jena kien sempliciment isikar tal-xogħol il konet namlu esempio fuq il-prekursuri kien hemm ukoll il-grupp ta' ħidma ta' nofs is-sena tal-2016 fejn forsi għadna li nirrevedu dak li għandna fis-sibi Aren, jena kont ftit il-bot fil-ċentru Borxet ma' esperti fi settur nukleari biex naraw naqra xemma dejfu splussivi nukleari. Konet nediskutu dan, provajna nħol u prassi komuni provajna nħol u sistema ta' rapportar, u naraw naqram bat minn da kollu x-progress nkunu nistaw nablu. Mill-punt di vista ta' xjenza soċjali naqbel miegħek eh, senjura li konna narrativi alternativi biex konna vuċi kredibli eh, biex niksbu r-rikonoxximent eh, miex kwistjoni ta' sempliciment nibnu eh, konna slogan, le, rridu nifmu tassew il-fenomeni li tenħabtu bieċna maħħom u jekk eh, ma narawx il-vera problema, soluzzjonijiet mhumiex ħajkulu relevanti. Naħseb għalek eh, il-xol madwar il-mejda, u il-xogħol tal-grupp tal-IT qed jipprova joħloq fejna fjer per eżempju zjarat eh, ta' proġetti eh, punti fokus, punti ta' kuntat, wieħed eh, sempliċement per eżempju jmur fuq is-sajt u fejna fien jara x'qed isir f'Barcellona, attivitajiet, entitajiet involuti. Issa dan diġà, din hija xi ħaġa li diġa' qed isir, issa rridu nipprovaw li naraw li dan ma nħalluħx biss li istati membri imma nistenduħu kol għal pajizi terzi. Smajt li il-sistema li għanna r-ren mux taħdem sew minn r law l-idea hija li aħna fejn per eżempju kif kena fil-workshop f'Londra fuq kif nużaw sistemi ta' l-IT kena kena il kontrattur ta' qabel li ħadem bil-sunu barra sa' settembru eh, li għadda u ma jistaw eh, jgħidu l-ek kem parteċipaw nies, kem laqat, eh, eccetera, eccetera, ġiviri kien xogħol serju, sa' rridu naraw nara kif kan użaw il-fondi li għanna biex nkunu nistaw nżommu sistema dejja kif kienet anke għal din is-sena. Fuq direttiva kontra ħasil ta' flus Raba waħda, ġifiri, hija bbażata fuq eh, bażi legali għassu eh, intern. Għafna drabi din hija dan huwa reat kriminalizzat ma mhux eh, b'koerenza. Allura, jiena minn qed ngħid illi għamlu dan imma sempliċement konsiderazzjoni minn ħatana dan hija xi ħaġa komplementari għal jinel e jiġifieri li konna xaħġa ħaġa flimkien ma' direttiva 83.1 eh, għal kriminalizzazzjoni tal-ħasil ta' flus eh, b'mod koordinat, eh, per eżempju, il-fatt li wieħed jaħsel il-flus b'mod negligenti, per eżempju, dan mhuwiex maħut in konsiderazzjoni. Mbagħad nixtieq fl-aħħar mhux l-inqas moħħ il-kaċċaturi Svediżi, il-kontet nagħmel dan il-punt qabel l-armi fuq l-armi tan-nar naħseb inftem tħazina. Il-problema kbira tagħna hija huwa issu eh, tal-kontrabandu eh, per eżempju tal-machine guns eh, jew l kella ta' armi armi tal-gwerra ġoddew kella użati. Naħseb id-dini għal-problema kbira li għanna mux li għanna kaċċaturi li għet li ġif pajizom hemm kategoriji differenti kif tistgħu taraw tarmi tan-nar skont il-leġiżlazzjoni Ewropea ħut huma projbiti, uħut jistgħu jiġu aċċettati, imma l-ewwel irid ikun hemm liċenzja bħal każ pereżempju tal-kaċċaturi oħrajn sempliċement rridu dekjarazzjoni oħrajn b'xejn. Imma aħna qed nikkonsidraw dan kollu bil-ġdid kif fil-bidunet l-għaliex vera, tkun aspirtu ta' moviment ħieles ta' prodotti, missa rridu naraw li konna u koll l-element ta' sigurta li in konsiderazzjoni kontinuament. Ġifiri, aħna nifirħulkom li għandkom sistema tajjiba u riguruza, ċertament li tkun hemm liċenzja u kella dikjarazzjoni li huma meħtieġ qabel ċaħat jina ta' l-arma. Grazie ħafna li kelli matana li wieġbu mod eccellenti eh, il-mistoqsijiet kum eh, ta' sew grat. Iva, jena ħallejt il-kelli ma jintervenu kolla u anki jihdu iktar ħin mill suppost imma dawn huma kustjonijiet ta' sew komplikati fostom eh, punti li jinsabu fit-trialogu nittama illi il-kelli ma japprezzaw illi kanadin din dan id debattitu tassew eh, importanti fuq kustonijiet ewlenin li tassew għanna għal-qalbna. Dan huwa dibattitu eh, intens kif stajtu taraw fejn kważi kull membru ħasem. Għanzi ħafna l-kelli ċertament aħna napprezzaw il-ħidma tal-kom. Grazzi ħafna tużawna għal mistiedna għal punt li jmiss tużawna tal-ħallin jikom tistennew. Jekk ġobkom kollega allura nimxu eh, għal-ponti li jmiss. Grazie tad-dibattitu. Colleagues, as um, our... his colleague ek eh, kif um, il-mistidna tagħna jisieħbu mana fuq il-panel. Kollegi naf li l-kol kontu qed istennew għal dan il-punt li jmiss fuq l agenda skużawni eh, tal-li eh, tardjajna għanna il-punt li jmiss 22 ftejm dwar kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Ukrajna u 23 bejn l-Eurojust l-Montenegro. Dawn huma punti li ħan indirizzaw f'dan id-debattitu konġuntu għal dan il-għan jena tassew Bipjaċir kbir nilqa Senjura Michel Konik, President ta' Eurojust, li ħatibda billi t-prezenta l-azzjoni tal-kolleġ ta' Eurojust bħala segwitu għall-evalwazzjoni esterna li saret eh, fuq l-attivitajiet tal-Eurojust. U mod eh, ġenerali eh, l-implementazzjoni iktar ġenerali ta' deċiżjoni Eurojust hija forsi mbagħad tgħidilna kelmtejn ukoll Fu eh, il-ftejmet ta' kooperazzjoni mal-Ukrajna u l montenegro eh, L-għaliex nafu li għam konsultazzjoniet li għadhom eh, għaddejjien bad għan nisimaw mizzewċ rapporters tal-Libe, l-ewel ħajkonna prezentazzjoni ta' bossa rapport ta' Senjura Kaufman, Mbagħad l-Sinjura Griesbeck skużawni għal darba ta' dewmien. Imbagħad niftaħ il-kelma lil membri li jixtiequ intervjenu għal dar boħra. Nixtieq nitlob skuża ma dawk kollha li stennew għal dan il-punt fuq l-aġenda. Nibdew bi Konix Mela. Ik joġbok. Forsi tista' żżomm iktar fil-qasir. Forsi għalġieħ il-rapporters eh, eh, tista t-prezentanna dan ma forse eh, jizzom ma l-essenzjali. Grazie ħafna, Sor President, membri distinti tal-Komitat Libe, dejjem huwa pjaċir tija li jkun hawnhekk biex natikom naqra insight dwar il-ħidma tagħna jura Eurojust. Et nitkelmu dwar rapport ta' għabazi ta' evalwazzjoni esterna ta' Eurojust dina evalwazzjoni indipendenti esterna jekk tistaw taħduni għall ewwel slide dan huwa eżerċizzju li għandu lan li jiġi repetut kull ħames snin l-Unjoni Ewropea għandha l-pjantazzjoni tagħha li ġi maqbul nar l-24 ta' novembru eh, u eh, mbagħad għandna rapport li huwa wieħed indipendenti li eh, jifoka primarjament fuq tlet punti fuq ġifiri l-implementazzjoni tad-deċiżjoni l kunsill fuq il-Eurojust għawa bażi ta' dan aħna il-ħakna għanijiet operazzjonali mbagħad fuq l-effettività u l-effikaċja u eh, l-efficienza, skużawni, ta' Eurojust. Eh, kien hemm mbagħad eh, numru ta' punti misħuqa fuq fejn hemm pereżempju lokal manuvra jom kella lokal titip tip ngħid però illi għut mir-rakkomandazzjonijiet huma preferenza diretta għal inizjativi li ma jridux jittieħdu minna imma jew mill-istati membri eh, jew nkella minnaħa tal-leġislatur. Mela ħan prova nifokka fuq dak li huwa speċifikament ta' Eurojust u wkoll forsi nisma' min huma l-atturi jew lenin għal ħidma operattiva kien hemm eh, sens pożittiv eh, Naħseb li eh, l-kooperazzjoni ma' stati membri għaxa ħaġa li jirnexin nakwistaw. Eh, versus eh, il-rizorsi limitati li għanna, ġviri xorta rbaħni għom dawn il-rizorsi illimitati dan dejjem ċertament bl-appoċ kollu illi ċefejna. Rekomendazzjonijiet fit min setturi l-ewel biex nkomplu narabu rwol attiv fl-implementazzjoni eh, ta' deċiżjoni tal-Konsil tal-2008. Nixtieq ngħid li hawnhekk teżisti rabta mal-grupp ta' ħidma ġenval u ma finalizzaw ir-rapport fis-sit round ta' l-evalwazzjoni reċiproka u mbagħad kien impjantazzjoni li ġie adottat mill-kolleġġ f'Ottubru tal-2008 Dan huwa dak li l-istati membri eh, kienu qed jifukaw fuq u fuq kif ġifieri joħolqu rabta bejn iż-żewġ rapporti naħseb li dan kien fuqtu għaliex il-Kunsill u il-Parlament ehm, jekk alla jrid jista' jkollhom dibattiti interessanti fuq eh, l-iżvilupp taħt ir-regolament Eurojust u skont trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea naħseb eh, tassew din eh, fil-moment eh, xiera biex naraw naqra kif nistaw nevalwaw dak il qalu klienti tagħna biex nindirizzaw ehm, id-deċiżjoni u kif jura ġast tikkonsidra l-ħidma tagħha abbażi ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet. L-ewwel set ta' rakkomandazzjonijiet huma marbuta mal artiklu 12 ta' deċiżjoni tal-Kunsill qed nitkellmu dwar sistemi ta' koordinazzjoni nazzjonali ta' Eurojust u dik il-perspettiva ħadna diversi azzjonijiet bħal pereżempju eh, il-varar tal- tal-fix swedwaz, ġiviri tabella svediza, Mbaħt hemm laqat ta' korrespondenti nazzjonali għal Eurojust dan permezz tal l-extranet ta' Eurojust, network estern, ġifiri, dejna dan aġġornaw kull sena u jatina daqqa ta' ta' l-implementazzjoni fl-istati membri norganizzaw laqat spissi għamilna mm, dan fl-2012, fl-2014, besibna issa organizzaw la uħra fil-fra tal-2016 biex nlaqgħu l-esperti kollha biex naraw naqra kif eh, il-membri NCS qed jaħdmu eh, sa Emmu tagħhom. koll l eh, lok biex Eurojust flimkien ma li CSS jaħdmu flimkien ma l-punta tal kontat nazjonali permezz tal li JN u biex ikunem, ikompli ikunem skambi eh, interessanti. Għanna u koll seminars fuq eh, il-marketing fejn aħna morru fl-istati membri informaw il-klienti tagħna biex eh, ikunu jafu eżattament kif eh, jistaw jagħmlu użu jew kella użu aħjar ta' servizzi eżistenti Em il-laqat illi huma spissi fosna ma mbagħad hemm ukoll gruppi iktar immirati illi fukaw fuq dan l-isforz ta' marketing biex ikun hemm streamlining ta' l-informazzjoni. U e, punt mbagħad e, iktar ta' natura teknika u mm, illi kemm jista' jkun e, ikun mm, ikun hemm sistemi ta' aċċess tal-każijiet minħa mm, tal-awtoritajiet nazzjonali. Kemm ma tfadallek eh, ħames minuti, tajjeb. Sissa għanna 14 il-punt eh, sikur, eh, konnessjonijiet sikuri, jekk tridu qed inkomplu qed inkomplu għaddejjin, qed inkomplu naraw naqra kif nistgħu nkomplu nestendu din il-konnessjoni mal-istati membri. Fl-slajd li jmiss eh, tistaw taraw li jem eh, artiklu 13 fuq l-informazzjoni eh, informazzjoni li titadda l jura ġast għet niprofaw inħabirku biex nifacilitaw il-sistema namlu iktar għalija naraw naqra xibta investigazzjoniet transkonfinali u kalla kazijiet għandhom kunu marufa dan partikolarment kont artiklu 13 eh, mbagħad natu il-feedback lill istati membri. Għala voli aħna ħadna l-passi biex eh, ikonna feedback eh, b'mod regolari biex ikonna approċċ armonizzat għad-data Għal-Eurojust eh, dan minniħ fl-2014 biex indaħluħ fil-Case Management System. Imbagħad il-sistema ta' feedback annwali permezz ta' rapporti skont il-pajizi, dan huwa rapport annwali skont l-attivitajiet operazzjonali jkunu saru tul dik is-sena. Fuq eh, rakkomandazzjoni numru wieħed eh, ċertament eh, dħul fis seħħ ta' deċiżjoni tal-Kunsill ġiet użata ma mhux b'mod ħieħ nafu li hemm on-call coordination um, illi hija illi hija hemmhekk um, li qed intuża ma mhux daqshekk spiss. Mbagħad fuq wiretapping uh, free time uh, sitwazzjonijiet urġenti ma dan ukollu din it-tip ta' koordinazzjoni intużat. Mbagħad eh, it rakomandazzjoni rakkomandazzjoni eh, biex ninforzaw il-pjanar strateġiku permezz ta' numru limitat ta' prioritajiet, eh, nipruvaw nħolqu prioritajiet ewlenin b'ċertu livell ta' flessibilità biex inwieġbu għal talbiet mhux imbasra ġviri talbiet li nirċievu jvarjaw Eh, l-agenda ta' sigurtà interna u tal-migrazzjoni li mirbida dan is-sena u għal ħames eh, snin ġejjin ħajkunu minn fuq ta' qudiem mbagħad eh, hemm ċertament terrorizmu il-ħtife ta' l-immigranti illegali kif ukoll ċiberkriminalità. Allura il-ħidma tagħni hija kif ħanifokaw fuq punti strateġiċi u kif nistgħu nalakaw ir-riżorsi illi għandna għal għajnuna amministrativa immedjata u illi ċertament tiġi mbagħad eh, approvata mill-kulleġġ. Slajdi mis, kif tafu, leġizlatur rriti jispeċifika ħjar regoli u responsabiltajiet eh, u eh, dan huwa din ħidma interna tal-Kunsill u ta' istituzzjonijiet oħra Ewropej. Rridu naraw li ma nistennew xe maħan ma għadux edejna edejna fuq zaqan ħana nbidlu kontinuament il-metodologija eh, biex fejna fjen per eżempju komitat eżekuttiv eh, kollu iktar eh, ħidmiet delegati lilu dinija xaħġa illi tinkomplu għaddin bija imma fil-fat ħannaqxuha fil-abbozz ta' regolament. Issa rekomendazzjoni numru 4 et eh, nirru metluba biex et eh, talbiet eh, nistreamlinjawhom għanna teams, gruppi ta' ħidma, task forces, u l-inxuq namlu illi naraw naqra li huma l-pontijiet li nistgħu noħolqu li jkun hemm accountability u li jkun hemm ukoll monitoraċ kif suppost. U dan ġifieri ħodna lura għal rakkomandazzjonijiet rakkomandazzjoni tnejn illi jitkellem fuq il-prioritajiet ewlenin Aħna kif nemnu li regoli għandhom jagħmluha possibbli biex aħna intejbu l-prattiċi tagħna b'mod iktar koerenti u jkollhom impatt fuq l-effiċjenza. Għandna 28 stat membru, għandna 28 desk allura, allura għandna daqshekk sistemi legali u mentalitajiet u rridu nistrimjaw ix-xogħol tagħna permezz tal-adozzjoni ta' regoli li jkunu vinkulanti u oħrajn li ma jkunux jorbtu Allura aħna ħdimna ħafna fuq dan u ħan iddeċidu fuq daw il-kwistjonijiet fil-bidu tal-2016. F'relazzjoni ma' rekomendazzjonijiet ta' qabel kolli ngħid illi avveniment ta' pjanar u laqat ġew maħsuba illi biex jittieħdu deċiżjonijiet fuq ir riflessjoni li għaddejjin bħalissa u li ġew evalwati sissa. Numru 6 hija l-slide li jmiss li l ġessanda għanda tadotta daw il-proċeduri fin desk nazzjonali biex bekk tirċievi iktar appoġġ omogenju mill-amministrazzjoni aħna konet naħdmu ħafna ħafna fuq fuq manwal tal-operazzjonijiet u ħannittamaw li nispiċċaw sa tmim dis-sena u nibda bl-implementazzjoni ta' dan il-manwal hemm affarijiet differenti, flussi ta' xogħol differenti u biex inwieġbu għat 28 proċedura differenti ta' xogħol. U l-aħħar rakkomandazzjoni numru 7 hija dik fejn l-amministrazzjoni tissokta bix-xogħol tagħha biex ittejjeb l-accounting tagħha biex ittejjeb l-effiċjenza tagħha u tgħin lil kulleġġ għal fir-responsabilità tiegħu għat-twettiq tal-programm ta' ħidma ta' ħidma. U din dan huwa Kam qasam fejn jista' jkun hemm prestazzjoni skont l-indikaturi li għandna u biex nirrispettaw l għanijiet u sistema ta' monitoraġġ iktar koerenti għall-2016 aħna nafu fejn huma fejn huwa l-personal ta' amministrattiv tagħna x'qed jagħmlu skont il-qasam ta' prioritajiet għandna għandu l-istess eżerċizzju f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-operaturi fl-istati membri u l-assistenti tagħhom. Umbat fl-axħar l-rakkomandazzjoni numru 8 biex nissuktaw, ikolna nipratikaw rwol ċentrali waqt li nżommu l-approċ u l-attivitajiet li jkollna qoddimna. dawn huma rakkomandazzjonijiet. Grazzi ħafna l-President ħanimxi mill-ewwel fuq ir-rapporters nibda bl-ewwel waħda. Sinjur għandek il-kelma. Grazzi ħafna, President, u grazzi, Signora Konings, tal-prezentazzjoni memlija ħafna, grazzi ħafna ta' dan. Issa, fl-isfond ta' din il-laqa, jina wkoll ħaristej l-evaluazzjoni ta' Signora Young, u jina kienet interessanti ħafna rridu nħarsu koll nħarsu li rwol u koll ta' l-Euro ċas li rwol importanti ħafna. Issa dwar il-ftejma l-Ukrajna, nishti insaqsi mistoqsija l għennet. Fi prezentazzjoni tija kien hemm rwol u koll fl-evalwazzjoni ta' l-Onorevoli Young huwa ċari hemm ċerti kwistjonijiet li għadhom pendenti fuq dak li hemm bejn l-istati membri, kwistjonijiet bejn l-istati membri. Forsi tista' tiddeskrivilna x'inhi l-kwistjoni bażika għaliex din skambju tal-informazzjoni qed jikkompli jaħdem f'livell li mhux mixtieq u ħanniġi għal ftej mal-Ukrajna. President Peres li għanna ħin limitat ftit punti biss hija huwa ftehim ta' kooperazzjoni bel-Juro ġastu l-Ukrajna. Dan huwa dwar krimini serju, krimini seri u krimini organizzata u terrorizmu. Dan il-ftehim għandu punti fuq l-operat tal-Eurojust fil-ftajim li jfisser ukoll fuq l-uffiċjal li jindbatu mill-Ukrajna għal-Eurojust u jkun skambju ta' informazzjoni wkoll. Fl-opinjoni tiegħi huwa importanti ħafna li konna autorità komuni ta' kontroll li tkun taħt l-artiklu 26 fil-Eurojust fid-deċiżjoni tal-Eurojust u mhux hekk biss imma dan il-punt ta' kontroll li jkun komuni għandu jkollu dan il-punt ukoll ġala darba ittieħdet id-deċiżjoni fuq il-protezzjoni tad-dejta tkun rispettata. Għanna u koll deċizjoni għanna deċizjoni dissa 8 wieħed dwar eh, sovranità nazzjonali dwar ġbir ta' dejta u din umbat tiġi riferita l-ombudsman ukoll. Allura hawnhekk jiena nħoss li din dan il-ftehim tajjeb li għandna qudiemna u l-Parlament għandu japprova dan il-ftehim. Grazzi. Grazzi. Issa na rapport, sinjora rapporter ieħor fuq il-kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Montenegro. Grazzi ħafna, grazzi eh, tal-presidenti li għaltenna xunu ma l-anijiet u l-anin ta' Eurojust jena għanżon fil-qasira għal-avalja naf li għanna ftitħin biex nitkalmu fuq dawn iż-żewġ dossiers. Mela, l-għawenet nishtiq nfakkar l-kollegi li skont il-proċedura ta' trattati il-parlament huwa biss konsultat mhux biex nejtek xaħġa formali imma iktar hija xaħġa pro forma. Aħna nejdu fil fatt jekk naqblu jew jekk naqblu xew le ma dawn eh, il-ftejmet ta' kooperazzjoni. Somma forsi taqbel mi ma senjora president li jora ġast eh, ena l-svilup eh, kontinu u kien wieħed mill-atturi u l-elin ċentrali tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fil-settur tal- liġi penali. Kien hemm ukoll ħafna mm, salep eh, toroq fejn mm, salep toroq fejn eh, pereżempju kien mm, l-ismantellament ta' organizzazzjonijiet eh, kriminali, networks, fimna Fimna f'dan l-izman element illi importanti li nikkordinaw minna ħatana mod effikaċi mod koordinat tweġiba Ewropea illi twieġeb eh, din il-problema fundamentali. Ir-rwol tal-Aġenzija f'dan it-tip ta' kooperazzjoni kien wieħed eh, essenzjali kif inti fakkart u kif aħna dejjem nippruvaw nispjegaw eh, fis-soġġetti kollha li jqumu f'din il- f'dan il-komitat partikolarment wara eh, attentati terroristiċi eh, tal bisa bħal dak li rajtna f'pajjiżi f'tiġematilu u eh, fl-aħħar u mhux l-inqas, miżis kollegi li daw kollha li ntlaqtu fil-familji tagħhom mill-attentati ta' Pariġi u li ma semawx dan id-dibattitu politiku, dan id-dibattitu pubbliku eh, nasab eh, tamin eh, li tisimaw ejva ġweħet jgħot titkellem fuq il-ġejjien ma il-ġejjien il-prezent ejja l-ewwel naraw naqra fiex ninsabu x'nistgħu u x'għandna namlu bħala Ewropa. Dak li rridu namlu huwa illum fil-preżent u jekk trattat niskopru li ma jpermettix ċertu punti ewlenin <laughs> allura hija nimendaw xejn għalxin kella l-Ewropa ħa tisplodi u f'qasir żmien. U dimma Aħna kuljum, kuljum net naraw li terrorizmu, l-frodi, l-korruzzjoni m'għandhomx frontieri, kuljum <laughs> sempliċement eh, qed naraw u qed nkunu vittmi wkoll ta' tivita mafjuża, terroristika, korruzzjoni, eccetera, nisab għasajra, dawn kollha m'għandhomx eh, frontieri u għallura anqas it-tweġibiet tagħna m'għandhom ikollhom frontieri, eh, jekk iridu azzjoni bejn il-gvernijiet, eh, din tkun dinamika, tkun effiċenti u trid tiffaċilita l-investigazzjonijiet kollha li jsiru u dan irid jiet fuq dimnet ta' l agenda Imbagħad hemm iftejmijiet klassiċi illi huma simili għal ftejmijiet illi qed naraw hawnhekk ta' kooperazzjoni mal ukrajina jew tal-Montenegro, ġifieri permezz ta' punti ta' kuntatt, ta' uffiċjali ta' Liezu, eccetera, eccetera. Kollega tiegħi għalli tu tajja ferm, nistaw nejdu li memx problem partikolari, u għallura nixtieq nistedinkom, eżis kollegi biex taqblu ma dawn iż-żewġ ftejmiet imma di żewġ tliet mistoqsijiet ta' malajr l-ewwel net tistgħu tgħidulna sinjura Tejdenna, Sinjora President, għalfejn tfajtu l-priorità fuq dawn iż-żewġ stati minħabba l-ġlieda kontra kriminalità organizzata fil-Balkani, iva, verament l-ħuda tenten minn rasa naħseb illi <laughs> hawnhekk f'din ir-reġjun rampanti din ir-realtà. Ma nafx, forsi ħabba il-kustjoni tal-Kosovo ħabbar raġuni oħra għalfejn, għalfejn. U fajnejn jura ġast li huma il-pajjiżi li huma prioritari. Mbagħad il-mistaqsija fuq l-attività pjan ta' ħidma tal-2013 intom mattu illi kelkom ftej li eh, mar Russja fejn qegħdin eh, intlifna f'nofstri triq eh, jew kellha għadna dejjin mistoqsija ta' qabel tal-aħħar huwa possibbli li l-Parlament Ewropew ikun informat mod iktar regolari fuq il-ħidma f'dan dan qasam partikolari tal-kooperazzjoni bejn il-Polizija u trasferiment ta' data ta' sew importanti u bat l-aħħar mistoqsija. Aħna nafu li diġa seba' ftejmiet ta' kooperazzjoni ma' Eurojust fostom wieħed li għadu ma daħalx fis-seħħ, x'inhi eh, l-effettività ta' dawn rapporti jekk l-istatistika tista' xtejna u l-famużi prokururi tal-jeżo u l-maġistrati tal-jeżo din hija sistema li qed taħdem titejjeb qed tħalli l-effetti jew kellha bżonn iktar informazzjoni ma nafx. Aħna maħniex maħnex bosta unek, imma naħseb ta' min li jkun iktar viżabilità, iktar trasparenza u jkun iktar skampi ta' informazzjoni. Grazzi jenżel xwen biex u jitkellmu l ħaġa il shadow l-Onġveri Satina u bat l onġuri Gomez. Si, eh, mnie velko velkou dilovin sprawa, jem kem to dvěma sprawa. Co se tika Grazie ħafna u għaw nur kbir għal jgħal nkun shadow rapporter f'daw iż-żewġ punti l-ewwel ħaġa fuq l-Ukrajna. Għaddejjin minn Aħna ma nafu li l-Ukrajna għandha bżonn msieħeb stabbli eh, Ira li xuwa biss b'dan il-mod li kunu nistaw nimxu l-qoddim b'reformi. Il-kollaborazzjoni ma' ġest huwa pass importanti kemm għall-Ukrajna kif ukoll l unjoni U fuq il-Montenegro Naħseb illi bħala pajis kandidata eh, sħobija dan it-tip ta' ftejm huwa tassew importanti eh, illa li jisaxħax eh, l-integrazzjoni tal-pajis fl-istruttura Ewropea. Fil-ġejjien dan ħajin ukoll tħejjiet ta' dan il-pajis għall sħobija Grazzi. Thank you also for being brief and uh, grazzi ta' grazzi tal-li tkellim fil-qosor u l-kellim li jmiss, xedow ieħor. Skużawni. Huwa ta' pjaċir kbir li għawek nix nixtieq insaqsikom xi ħaġa. Inti kif t tmexxi u konta suċċess fix-xogħol tiegħek biex fil-fatt tipperswadi stati membri jikoperaw meta niġu għal kooperazzjoni ġudizzjarja fil-prattika. Aħna nafu ir-rabta li jem bej bej korruzzjoni u ambjenti u affarijiet oħra qegħdin jgħidu li ma kellhomx kooperazzjoni sħiħa min naħa tal-Ġermanja fil-każ ta' korruzzjoni u bħal bejħ ta' sottomarini u bejħ ta' armi f'dan nar fil-Ġermanja ġi stabilit u n-nies diġà ġew e, sentenzjati għal korruzzjoni ta' uffiċjali ta' pajjiżi wkoll tal-Greċja u dumix li kooperazzjoni teżisti għax kien hemm ftejmiet li saru fil-Ġermanja bej prosekuturi u il-persuni sentenzjati biex fil-fatt ma jħalluhomx, ma jħallux li huma jikxfu il-korruzzjoni f'pajjiżi stess u possibilment fil-Greċja. Ndon tafu d-dinja k'dan u kaslina ġibt għall-attenzjoni tiegħek. Meta nitkellmu fuq ixet jitkellem il konsil f'din id-deċiżjoni, meta fil-fat fl-istess ħin qegħdin nħallu nagħmluha possibbli stati membri iħallu każijiet ċari ħafna ta' korruzzjoni transkonfinali biex fil-fatt ma jikkoperawx. U ovvjament meta jkun jiġi implementat in-netwerk ta' pagament permezz ta' ċerti ġurisdizzjonijiet hemm eżattament Eh, lok għal ħasil ta' flus u finanzjarja u finanzjament kriminali. Et għanna zewġ punti wara dan, et jgħat il-President nispera li dan huwa ftehim verament importanti anka lina biex fil-fatt najnu l-Ukrajna fil-ġilda tagħhom kontra l-korruzzjoni għax il-korruzzjoni tagħhom hija marbuta ħafna mal-korruzzjoni fil- fil-sistema finanzjarja uħra. oħra. Grazzi kollegi u skużani Michel, naħseb laħa darba li ġejt kienet illi anka inti il-punt tijak li kena fuq l-agenda kienu kol ma fus bħala ħin skużana ta' dan. Allura, fin minuti li ġejn rridu nafsu ftit fil-fin, allura nsolbok biex Eh, twiġa pal dan mistoqsijiet malajr. Imma iżjara tijak li li ġeja u dim dal-komitat namluwa b'mod vantaġġuż inwedek fuq l-agenda biex bekk il-juro ċast ikollu iż-żmien suffiċenti tiegħu jesprimi ruħu. Imma forsi tista' titkellem b'mod malajr ħafna u fil-qosor ħafna. Well, thanks. Uh... Grazzi, so Chairman. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek, Sinjora govern. L-INCS fil-fatt suppost għandu jkollu network jaħdem fih dan network u importanti ħafna għal ġlieda kontra kriminalità organizzata u terrorizmu. Jiġifieri hija tfuq fuq in-netwerk l-oħra. 12 artiklu 12 u importanti ħafna u speċjalment għat-terrorizmu xar snin għax u 2005 kena l-obbligu ta' deċiżjoni tal konsil tal-2005 li tobbliga l-Istati membri biex joffru u jagħtu informazzjoni li Eurojust u billi jkollna korrispondenza internazzjonali għat terrorizmu qed nistiednu li dawk il-maġistrati li huma eh, speċjalizzati regolarment f'affarijiet Eurojust speċjalment f'dawn l-aħħar snin biex jagħtuna l-informazzjoni neċessarja biex aħna bekk nkun nista' jkollna qudiemna kemm eh, kwistjonijiet strateġiċi u dawk ta' ħidma. Dikit fil-deċiżjoni tal-Kunsil tal-2008 u qiegħda fl-artiklu 13. Missa aħna din nippruvaw ikollna ikollna li NCS jiġi stabilit fuq dawn it-tlet prioritajiet li jaħdem tajjeb hawnhekk. Imma ovvjament maġistrati f'ħafna pajjiżi jaħdmu ħafna u din xi qiegħda il-fuq mix-xogħol normali tagħhom. Iġfir rridu niġu ninsistu, niġu għal feedback, niġu niltaqgħu magħhom ikon għalaqat. Iġifieri dan huwa netwerk speċjalizzat bi klijenti u prosekuturi speċjalizzati dwar dak li qed isir b'mod strateġiku u li jiġi aċċettat b'mod strateġiku fil-kamp fil ta' priorità reali. allura kull pass il-qoddim irridu nassiguraw illi dan il-netwerk ikun speċjalizzat u jaħdem bni speċjalizzati u rezon detr tal-NCS. Jina kontenta ħafna fuq il-feedback li rċevejna, specialment għalik fuq il-kwistjoni tal-Ukrajna Abbot staftejim, il-JSB u koll kien pozittif ħafna dak li fokussjoni ta' protezzjoni ta' data ġew indirizzati billi konna ombudsman li jider li huwa garanzija solida u anka l-Montenegro li jider li li huwa punt tajjeb. Issa, ir-raġuni għal prioritizzazzjoni jekk jiena se ninżel l-isfel fil-lista ta' mistoqsijiet, huwa bbażat fuq l-esperjenza tagħna. Li ma pajjiż, li ma pajjiż għan esperjenza magħha, u ovvjament l-Ukrajna f'daw l-aħħar snin kien 62 każ involuti f'25 laqgħa ta' koordinazzjoni kienu qed jieħdu sem e, f'investigazzjoni konġunta u f'każ ta' profiloli kien hemm laqat speċjalment għal frodi VAT kif ukoll e, kwistjoni ta' smuggling ta' sigaretti, kontrabandu ta' sigaretti u irrid ikollna jekk ikollna irrid ikollna ftehim ta' kooperazzjoni ma' diversi pajjiżi irridu nkunu iktar attivi u dan qed inwieġbu għal mistoqsija tas-Sinjora Kisbek. Allura grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-klim tiegħek ta' kuraġġ. Aħna rridu nkunu effettivi fi ġlieda tagħna kontra kriminalità organizzata u terrorizmu u hemm bżonn li aħna jkunna tweġiba ta' ġustizzja li nġibu kriminali u dimiqrati u naddu ġustizzja magħhom, aħna għanna niġu inklużi fl-agenda fuq zigurtà u migrazzjoni bħala agenda u ma nistax naqbel iżjed fuq dal-punt. Issa dwar kif namlu l-prioritajiet tagħna mistoqsijiet dwar Montenegro, inti rapporter dwar dak, F'dinja parti mill-Balkani tal-Punent waħna rajna f'daw l-ħar snin kien hemm il-ħtieġa sforzi ta' koordinazzjoni biex il-Balkani punent jers u wisjet lejn l-Unjoni Ewropea ma' parti mill-pajizi kandidati u IVA dwar Montenegro ma' narawx fless f'fatt ta' każijiet għax aħna kena diġà xar każijiet u ma kinux involuti fl-qatt ta' koordinazzjoni imma bil-kwistjoni li għandna bħalissa ta' sigurta rridu ntejbu din nixpronaw din il-kooperazzjoni mal-Balkani tal-Punent u din hija parti miġlieda ta' immigranti illegali u frodi ta' immigranti u eh, kontrabantu ta' persuni u dan ukoll ikun ta' importanza enormi għażminijiet li ġejjin. Ma' Russja aħna għandna negozjati għaddejjin għadhom mhumiex magħluqin minħabba protezzjoni tad dejta problemi fil-protezzjoni tad dejta aħna għanna ġieda għalhekk qegħdin hawnhekk biex konna trasparenza kollha u naqsmu l esperjenza kollha tagħna fi ġlieda kontra kriminalità organizzata u terrorizmu għanna lajnun, għanna bżon lajnuna ta'kom, l-appoċ minn ta'kom, u għahna rajna eh, sforzi għas seba eh, ftejmiet ta' kooperazzjoni ġudizzjarja eh, bil-maġistrati u kol miżjuda ma' daw u ma' Norveġja u ma' l aħna għanna rapporti eccellenti magħhom et ikonna impatt kbir ma daw ma' relazzjoni tajbin li maħu għan għantikom eżempju wieħed. Aħna koordinament għamilna koordinament fl-2012 u 13 ma' ċertu każ speċjali u ma l-Istati Uniti u ma Norveġi aħna minna valur miżur dak il-proċess reċentement kellna ċentru ta' ċentru ta' kooperazzjoni f'netwerk ta' ġlieda kontra il- il-terrorizmu e fit-12 ta' e, novembru kellna laqa dwar dan ma nistawx għat niddiskutu dan eżatt minħabba ċerti constraints li għanna limitazzjonijiet. X'naraw dwar dak li għandu x'aqsam ma' l-Ukrajna u Montenegro. <laughs> L-Ukrajna issemma li differenti każijiet differenti dwar ħasil ta' flus frodi, korruzzjoni, ċertu kriminalità, qed inħares daqsxejn lejn lista, verament hemm iħtieġa biex aħna daw ikolna daw it-tip ta' ftejjimiet ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u niġi għall-aħħar mistoqsija, seraħ rasek President, minn Sinjora Gomez, aħna il-kol rridu nipperswadi l-Istati membri biex jagħmlu użu kif suppost u iktar użu mis-servizz li jingħata mill-Eurojust. Dak hu l-Eurojust aħna noffru servizz. Aħna xprunati mit-talba, demand driven, u għet nitkellem fuq l artikul 85 ta' TFU li jagħti lil Eurojust iktar possibiltajiet li jieħdu inizjattivi. Forsi <laughs> fil dawl ta' sitta sigurta nistgħu nagħtu dan iktar ħsieb elaborat biex l-istati membri kollha li jkunu entuzjasti biex jitolbu għajnuna imma xi kultant ma jkollhomx il-possibiltajiet li jkollhom ġliet accelerata u effettiva il-kriminalità aħna l għom, nistom nejnu għom, aħna orientati għal soluzzjonijiet, immorru fuq il-problemi u aħna nsibu soluzzjonijiet għal-jom. Soluzzjonijiet ta' malajr fuq il-post azzjonijiet u reazzjonijiet, reazzjonijiet ta' malajr. Dak u rezon detr tana. U aħna għalek ġejna stabiliti u aħna għalek nissiltu. Grazzi ħafna, dikija konklużjoni tajba ħafna dwar l-organizzazzjonijiet, grazzi, President tal-Jureġa, skużawni illi limitajna l-ħin undura r-rapporters għal prezentazzjoni tagħhom, grazzi ħafna u daw kollha li parteċipaw, grazzi. Issa, skużani għandi nsemmi l-iskadenza l u huwa 16 ta' Diċembru u jkunu bl inglis biss. Mela kollegi, indu inkomplu għax inkonxu li l-interpreti musten kunu nistaw nitolbu għom iħin iżjed. Etni nota il-rapporter li jmiss mu hemm mela imma na min jissostitwieħ nieħdu il-punt 24a il-li mistoqsija l-tad-9 ta' april il-Sinjura postu 45 membru prezentaw mistoqsija bil-miktub li komissjoni fuq l-implementazzjoni ta' deċiżjoni għafas tal-Kunsil fuq razzizmu u xenofobja. It-tweġiba tal komissjoni ġiet fl-ewwel tal-Lulju 2015 u għallura barra mill-iskadenza ta' siġġimat ta' regola 135 fuq ir-regoli ta' proċedura. Skont ir-regola 134 l-awturi talbu li mistoqsijatina tintpoġġa fuq l-agenda tal-Komitat Libe eh, għall-iskambju ta' opinjoniet mal-Komissjoni Senati l-kas li Sinjura Head li jattuħu post Sinjura Post un bat rappresentant tal-Komissjoni un bat kull membru li terisar li jitkellem mela l-ewel. Lilla Head, kjoġbok għanna, kjoġbok, għandek il-kelma.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 u minaċċa eh, serja ħafna għal ħajja demokratika tagħna. Dan huwa wieħed mill-istrumenti li huwa l-aktar importanti biex aħna naslu għal eh, dis-sitwazzjoni. Jiena rajt ir-rapport tas-sena l-oħra u minnaw joħroġ eh, il-prattiċità ta' da' suġġett f'diversi pajjiżi. Qed nitkellem fuq ukoll il-motivazzjoni ta' razzizmu xenofobja bħalak u l-konsiderazzjoni tagħhom bħala ċirkostanzi aggravati. Il-Kummissjoni qiegħda tajt li hemm bżonn dialogi bilaterali bejn l-Istati membri. Matul l-2014 hemm diversi eh, lakune skont il-Kummissjoni. Skont il-Kummissjoni ehm, e- e- il-rapporti bilaterali jridu jitmexxew il-qudiem. Hawnhekk qed tgħidilna wkoll e- x'qed jiġri fuq ir-relazzjonijiet bilaterali. U jekk ma jkonni soluzzjoni fuq dan allura jwasal iż-żmien illi aħna nibatu talba ta' ksur tal-regola. Dwar anka fuq kwistjoni tal-LGBT marċevejna l-ebda tweġiba bil-miktub. U dan irrid isir allura fuq kwistjoni ta' orjentazzjoni sessuali f'diversi okkażjonijiet eh, l-estensjoni u koll ta' deċizjoni qafas fuq dawn il-kwistjonijiet. Per eżempju, sissa ma teżistix fuq ir-relazzjoni tal-Komissjoni meta ħadd meta ħan irċievu tweġiba tal-Komissjoni għal-mod biex aħna fuq li għandu fuq affajt li għandhom xaqsmu makri krim li għandhom xaqsmu reġibti. Grazzi ħafna għanna ftit ħin biss namlu. Għanna ftit zmin allura għan ħanduru għal mistoqsijiet. Thank you, Mr. Chair, and thank you. Grazzi ħafna, grazie l-onorevoli membri tal taw l-opportunità biex natukom il-tweġibi tal-mistoqsijiet bil-miktubin. Iva, nisqu, daw jisqu f'dwar eh, il lokazzjoniet u il-parlament anka fil-isfond tal-krizi ta' migrazzjoni u attakki ta' attakki ta' terrorizmi u l-ġlida ta' razzizmu u xenofobia u transpozizjoni effettiva ta' regolament permezz ta' liġi kriminali ta' xenofobia li hija ta' li ta' priorità l komissjoni ma neżittaw, il-Komissjoni ma teżittax li tuża id-drittijiet tagħha taħt it-trattat wara l-adozzjoni ta' rapport tal-2013 tal-Komissjoni fuq l-implementazzjoni ta' dal-istrumenti li qed jiġi referit fil-mistoqsija bil-miktub u bil-lan għal period għat tal-perjodu ta' tranzizjoni fit-trattat il-Komissjoni nidiet eh, relazzjonijiet ma dawk li stati membri f'dak li għandu xaqsam ma' trasposizjoni u l-effettività ta', ta, ta, ta regolament biex titlob il-kjarifiki eh, u kol neċessarji. Waqt li l-Komissjoni notat mill-adozzjoni tal-rapport progress sostanzjali mill-Istati membri f'dak li għandu xaqsam ma' leġislazzjoni ta' liġi kriminali biex iġibhom skont eh, deċiżjoni għafask, hemm kwistjonijiet ta' tħassib għadhom jippersistu u nieħdu kont tal eh, il-Komissjoni se tibda ksur proċedur ta' ksurijiet fl-istess ħin il-Komissjoni qed tixpruna azzjonijiet biex tistassigura eh, li dawn ir-regoli jiġu effettwati fil-prattika fuq il-post u kif tħabba fil-konklużjonijiet tal-ewwel kollokju annwali fuq id-drittijiet fundamentali, il-Kummissjoni qed toħloq eh, grupp fuq livell li fuq intolleranza u xenofobja li b'mod regolari jiġi flimkien eh, stati membri eh, u rappresentanti tagħhom u soċjetà ċivili biex ikun hemm skambju ta' idea u traħjar prattiċi biex nassuguraw infurzar kif suppost għal leġislazzjoni Ewropea u nazzjonali f'dan il-kamp. Issa dwar li diskors ta' mibeda fuq diversi lati, il-Komissjoni eh, bħala tweġiba fuq mistoqsijiet parlamentari diġa qalet li li nemendaw id-deċiżjoni qafas biex ninkludu eh, punti oħra bħalissa mhix legalment fassibbli minkejja dan l-attivitajiet kollha li l-Komissjoni twetta biex tassisti l-Istati membri biex tassigura l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni qafas biex kun hemm relevanza f'dak li għandu xeqsam diskors li jġib il-mibeda u xenofobja, da jinkludi eh, orientazzjoni sessuali u identità sessuali. Għax fil l-bira tal-istati membri diġa ġew koperti permezz ta' leġislazzjoni nazzjonali fuq eh, fu diskors li jġib il-mibeda. Fil-kontest tal-livell oli fuq xenofobja, specialment dwar dedikat fuq l-speċifiċtajiet ta' ħan qed jittorromp il-President ir-raġuni għaliex mhux it-tweġiba għaliex ma nixtuq nikkonċentra fuq il-punt għaliex ma ma wiġibtux nixtieqek titrasmet tagħti lill-Kummissjoni minn din il-laqa E, viċi President Timmermans u żewġ komissarju oħra li taħt regola 130 e, suppost it-tweġibiet ikunu imwieġba fil-ħin. Kena diversi dibattiti fuq dan. Allora nixtieqek illi illi taħti dal-messaċ l-Kommissjoni, ma meta tiġi hawnhekk verament titwieġeb din mistoqsijax għaliex ma miltux dan fi żmien is-siġġimat. Kena 15 il-dibattitu minħabba da' dewmien, aħna nifmu xin il raġuni din għalhekk prezentajna il-mistoqsija ma nizzon deskrizzjoni taħt għalija din. Għarra fuq dak il-punt nitlob li surħend jekk jissodisfatta bil-punti prinċipali għaliex ir-regola 130 ma rispettata. Iva, Iva jew le, kemm tgħidin Iva jew le. Le, aħna ma smajniex raġuni plawzibli għax fuq għaliex ġiet ma e, e, e, rispettawx is-siġġimat president. L-interpreti jridu jieqfu fin-nofsijiet jgħid il-President ma nistawx nittolleraw li kon iktar dibattitu dibattiti fih dan il-libe minħabba dewmien minnaħa tal-Kummissjoni fuq punti li jistgħu jiġu mwieġba fi żmien siġġimat allura saħan ngħaddi għas-sur għal-mistoqsija ta' sur Korajs fuq it-traspożizzjoni ta' miżuri bejn il-kooperazzjoni bejn il-Polizija u Ġudizzjarja stejjim dwar kooperazzjoni bejn l-Eurojust eh, dawn immorru kontra ir-regoli tal-proċedura eh, kontra regola 135. Thank you, Mr. Sherman. Grazie, President. Aħna fi frar għamilna mistoqsija li ġiet firmata minn 20 membri oħrajn tal-Komitat Libe u tlabna l-Komitat l-Komissjoni meta se jagħtu informazzjoni fuq l-implementazzjoni tal-miżuri ta' kooperazzjoni tal-Pulizija approvati mit-trattat. Dawn huma anki vinkolanti. Il-Kummissjoni rispondiet li tat skadenza lill-Istati membri. U din l-iskadenza kienet il-15 ta' mar ta' Mejju U wara dan li l-Kommissjoni suppost għamlet l-evalwazzjoni tagħha u tagħmel intervenzjoni fuq l-Istati membri li ma iwettqux l-obbligi tagħhom. U jiena mbagħad għamilt itra oħra eh, biex nisma' xie xogħlijiet saru. U eh, għax il-Parlament huwa koleġislatur fuq kwistjonijiet tal-ġustizzja affarijiet interni u dawn huma affarijiet li l ġurispettati rispettati. U risposta waslet tard u ma kienx suffiċenti, mem lebda lista ta' stati membri li mumiex qed iwettqu il-dmirijiet tagħhom, m'hemmx data preċiża li fiha il-Kummissjoni ħadd tispeċċa l-evalwazzjoni tagħha u ma nafux meta l-Kummissjoni ħadd informa l-Parlament fost affarijiet oħra. U dawn huma kollha obbligi tal-Kummissjoni li mill-2009 ġiet informata li mill-ewwel ta' Deċembru tal-2014 suppost kella kella tagħmel dan il-monitoraġġ. U dejna e, il-pulizija eh, ġi trattata bħal ħaġa mhux importanti u e, illum ma nistgħux assolutament nistennew iktar. Jiena membru tal-Kumitat Libe u anki il-Kumitat kollu anki inti President għandna nistennew li konna risposta preċiża u mhux ġenerali mingħajr data u mingħajr referenzi preċiżi U dan huwa dan li qed nitlob jiena lill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi, sur Korraw, Korraw, għandek raġun, dan huwa dak li aħna nistennu minn il-Kummissjoni, nixtieq nis nistaqsi l-rappresentant tal kommissjoni rispondi li sur korraw. Grazie President u membri onorevoli tal tajtuna din l-opportunità biex niprezentaw risposta għal din il-mistoqsija u jiddispjaċina anki li kienem dewmin fil-risposta bil-miktub. Fil-fat, l-aki tal-tiret fil-astru fih ħafna aki fil-kooperazzjoni tal-polizija f'kwistjonijiet kriminali u l-implementazzjoni hija kruċali biex ikun jista' taħdem l-arja ta' ġustizzja u libertà Eh, fit-28 ta' april eh, l-Kommissjoni Ewropea adottat anki rizoluzzjoni. Dawn l-atti għandhom jiġu implementati mill-Istati membri u Kommissjoni zgurat illi l-istrumenti biss li huma eh, infurzati għandhom jiġu implementati. Fit-tieni nofs ta' sena li għaddit kontattajna l-autoritajiet ta' tiret pilastru u identifikajna li ma' strumenti ke kienu speċaw l-effetti legali tagħhom. Il-ġimali għadiet il-Parlament approvat il-rapport u dana u dana iwetta tre għal 26 instrument u eh, issa l-Kommissjoni attivat il-dmir taħħa fuq l-implementazzjoni ta' dak li kien fit-tielet pilastru qabel u talbet l-Istati membri notifikaw Eh, miżuri ta' implementazzjoni nazzjonali. E l-iskadenza kella tkun 15 ta' marzu, però mbagħad wara diskussjoni mal istati membri din ġi testiża sal-15 ta' Mejju. Il-priorità tagħna kienet li nalqu eh, l-lista ta' notifika biex nejnu l-istati membri fejn hemm bżonn. U f'dan il-stadju nistaw najdu li xieħut minn dawn l-istrumenti għadhom ma ġewx trasposti bisħieħ, però L-Istati membri għadhom qed jibgħatu notifikazzjoni ta' miżuri ta' notifikazzjoni nazzjonali. E, din hija neċessarja biex nkunu nistgħu nikkompletaw il-żona il komuni ta' ta' ġustizzja u sikurtà il-dana se jassistir il-Kommissjoni li għandha skont id-dmir tagħha timmonitorizza dan l-ambjent. U dan issa l-lum huwa importanti ħafna wara l-attakki ta' Pariġi u aħna qegħdin nżidu l-isforzi tagħna biex nimplementaw di. Il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni rridu ta' intejbuh u l-Kommissjoni għalet li tista' tuża it-setat tagħha biex tuża l-problemi ta' non rispett ta' liġijiet u tibda proċeduri ta' kżur. Il-Komissjoni e, għada għettati informazzjoni l-Parlament għal kanali eżistenti u ħadna nota e, din it-talba u l-esti aħna natu iktar dettalji jekk hemm bżonn. Grazzi. E, Sur Korrao, jekk kienkom għatjem membri oħrajn jitkelmu tistaw tajdu li. L-ewel sur korraħor, jien naħseb li eh, eh, risposta hija ġenerali wis, mux qed għatuni risposti ċari. Eh, kemm id-data li tawna kif ukoll il-lista il-Komissjoni qed jerġgħu jgħidulna illi qed namlu qed namluh, però mhux qed jgħidulna ma li ma stati u, u meta se jitemmu il-ħidma taħħom, nara ma nistawx naċċettaw minnaħat tal-parlament. Jena, assolutament jena menix sodisfatt b'din il-risposta. Grazzi, Sur Korraw. Issa Sur Lopez Aguilar, fil-qosor ħafna xnaf li ma nixħin u ma u ma sens li nafsu fuq dan. Pero ma nishtiqx li n-nis ma jihdux nota tijaw da, għax dan huwa importanti ħafna u rridu kulħadd rrit jara fil li il-Komissjoni hija magna kbira, eh, burokrati, teknokrati, eh, civil servants, interni, però eh, u korp politiku li għandu jkun accountable qudiem il-Parlament. U wasal żmien illi aħna dana għana niddenunċawħ illi din il-prassi li wieħed ma jirrispondix jew ma jirrispondi xej jew jew jirrispondina bi klim fira mingħajr raġunamenti rilevanti dim il-kontroll tal-parlament li għandu jiġi eżerċitat mill-parlament. Dan rridu nwaqfuh, ma nistawx inkomplu b'din il-prassi. U għanna najduħ dan apertament. Grazie. Sur Lopez Akila, grazzi sur kolla korra għal-mistoqsija, u għed mill-problemi li għanna u u dena mux għalikom biss in partikolari, intkom rappresentanti tal-Kommissjoni, għed interrispondu dawn il-mistoqsijiet mod partikolari, għawnek għanna isu model illi kull darba irridu nieħdu ħin eh, mill-agenda tagħna biex nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet. Intkom għadkom dritt tirrispondu anki b'mod evaziv u b'mod ġeneriku, però dana tridu tamluħ fil-ħin eh, eh, qabel l-iskadenza. Jekk ma tamluħx dana, umbat qed toħdinna anki ħin żejjed mill-ħidma tagħna. U il-rappresentanti tal-Kummissjoni jiġu hawnhekk u jippruvaw jagħmlu risposti, jagħtu risposti b'mod ġeneriku. Eh, u kif għalli sur Lopez Aguilar, idkom għandkom il-rizorsi kolla biex t-rispondu dawn il-mistoqsijiet. Xieħut minn dawn eh, il-mistoqsijiet ta' għanna ħed. Em esperienza u għandkom l-arfin kollu li t-istaw t-rispondu. U fl-axar aħna nistennew anki risposta bil-miktub minn viċi president u mill-kummissarji biex jajduna għaliex dawn ma ġewx rispettati u għaliex iridu aħna namlu dawn id-dibattiti kollha. Wasal il-moment biex eh, dina hija ħaġa li rridu eh, ma nħalluix, ma nistawx nitraskurawa, għax ma nistawx naħlu żmien tal-membri eh, biex jiġu namlu dal-mistoqsijiet u minn flok ma namlu dibattiti fuq importanti, fuq kustjonijiet iktar importanti. Għal da stant ringrazzjakom jekk idkom tipprovaw ta' tuma risposti. Grazzi lill istati membri, grazzi lill kummissjoni eh, AOB mela la sospiza.